Okay, right. Uh, the uh, security of the Parliament having been successful. Kien hemm negozjati għalila ma' sigurtà tal-Parlament Ewropew u bekk nista' issa nilqa' lill-Kummissarju Almunja fil-Kumitat. L-aħħar li kellna skambju ta' opinjonijiet kien fit-22 ta' Marzu u nħarsu l-qoddim ħajkonna ieħor fit-22 ta' Settembru ma nafx hemm speċjali ma' numru 22 Iżda illum minn tal-inqas mhux 22 ta' Lulju. U għalhekk naħseb li nisimgħu mill-Kummissarju għal 10 minuti fid-diskors tiegħu u mbagħad ngħaddu għall-iskambju ta' opinjonijiet tas-soltu. Għanna il-rapport tal-Kummissjoni tal-Kompetizzjoni tal-2010 li ġi publikat 23 ta' ġunju li għadna ma diskutajniex u ħad kommenta wkoll fuq il-qada korrenti tal-lajnuna tal-istat fi żmien ta' kriżi min-naħa tal-istati membri u naħseb li ħajkonna mistoqsijiet ukoll xirresqulek għanna tliet dokumenti għaddejjin bħalissa fil-qasam tal-kompetizzjoni raw kif ħajemxu l-affarijiet għanna u koll il-rapport tal-Unjoni Ewropea fuq il-politika tal-kompetizzjoni, il-riforma tal-kompetizzjoni u tal-interessi ta', ta ta' interess ġenerali u dawn huma punti ewlenin għalina fil-Kumitat Ekon. Grazzi ħafna, Signora President, membri onorevoli. Huwa dejjem pjaċir għalija li niħosem f'dawn l-iskambju ta' opinjonijiet mal-Kumitat Ekon u nirringrazzja lill president Sharon Bowles għall-istadina ġentili tagħha. Kif qalet qalet il rapporti għaj jkun il-rapport fuq il-politika ta' kompetizzjoni 2010 u ngħid kentejn ukoll fuq is-segwitu għal riżoluzzjoni tagħkom tal-rapport tagħna tal-2009. Fit-tmim tal-preżentazzjoni qasira tiegħi peress li nlestu regoli ta' servizzi ta' interess ġenerali u tal-politika ta' kompetizzjoni ħantikom aġġornament fuq il-proċess ta' riforma ta' dawn il-politiki. Aħna publikajna l-14 l-edizzjoni tal-rapport tal-kompetizzjoni tal-Kommissjoni matul l-snin dan kien part importanti mill suċċess tal-proġett Ewropew u tarfu l-importanza ta' aġenzija indipendenti li tkun tħares biss is-servizzi ta' interess ġenerali nafu li mhux dejjem kontentajna lil kulħadd ma stajniex nirritaw dan, iżda nafu li ħajkun hemm benefiċċji fuq medda twila ta' żmien. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament tal-dialogu li kellna magħhom u għall-appoġġ li tajtuna għall anijiet ta' politika tagħna. Palma tafu, ix-xogħol fuq il-qasam tal-politika ta' kompetizzjoni kien xogħol ibes fil-teħid ta' politika aħna introduċejna regoli ġodda għal swieħ emerġenti, adottajna regolamenti ġodda għal ftehimiet orizzontali u bdejna wkoll il-ħruġ gradwali mill-reġim tal-kriżi fir rigward lajnuna mill-Istat għal banek u għal qafas temporanju għal servizz finanzjarju. Ir-rapport tagħna żamna ħafna xogħol x'namlu, ħadna ħafna deċiżjonijiet mhux biss fuq il-banek, ħadna 400 deċiżjoni fuq ir-reġim ordinarju, ħadna wkoll 14 il-kartell u deċiżjonijiet ta' anti trust li jilħaq mar-rekord tal-2007-2008 kien hemm ukoll xogħlijiet fir-rigward il-mergers wara il naqis kbir li rifletta wara l-kriżi fi snin li għaddew u l bira rċevejna, s-sinna li għaddit rċevejna 280 notifika u probabilment ħan irċivu aktar fil-ġejjini. Fit-tini deċizjoniet kartell li ħadna s-sini li għaddit Eh, lokajna 3 miljoni f'ċitazzjonijiet u f'multi fil-rigward kumpaniji u provajna naraw li ma jkunx hemm impatt kbir fuq is-settur finanzjarju u għamilna wkoll avvanzi fis-settur ta' trasport u fis-servizzi finanzjarji. Fil-settur ta' trasport ħadna deċiżjoni li permezz tagħha niżguraw li l-alleanzi fost il-linji tal-ajru ma jċaħdux li passiġġiera mill-lażla tar-rotot u mill-lażla li għandhom. Naħseb li dan wassal għal beneficju għal 2.5 miljun passiġġiera. Fis settur tal-enerġija wara l-inkjesta fl-2007 aħna ħadna erba deċiżjonijiet fir-rigward noqqasijiet fi Franza, l-Ġermanja u l-Italja biex nkun nistgħu ntejbu l-kompetizzjoni fis-swieq. Fis-servizzi finanzjari nixtieq infakkar l-impenji tal-viża għal miżati multilaterali wkoll li huwa pass il qoddim lejn sistemi ta' pagamenti aktar effiċjenti fis-suq intern. Naf li qed tiddiskutu suġġett usa iżda relatat fir rigward il-vot konf sepa. Qed inkomplu x-xogħol tagħna f'dan is-settur u bħalissa natu ħarsa lejn il-prassi ta' istituzzjonijiet kbar finanzjarji bħala parti mill-ewwel investigazzjonijiet tagħna fis-swieq ta' derivati. Dawn huma investigazzjonijiet li jibatu l-messaġġ li l-abbuż fis-suq mhux se jkun tollerat u l-politika ta' kompetizzjoni tista' tintuża b'mod komplementarju għar-regolament. Dawn id-deċiżjonijiet ħajamlu aktar milli jtejbu l-kompetizzjoni fl-Ewropa li huwa għan kruċjali fih nifsu Li nintegraw is-suq intern għandu implikazzjonijiet strateġiċi wkoll kemm fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll vizavi l-imsieħba internazzjonali tagħna. Ma nistax nitkellmu dwar suq waħdini reali jekk l-enerġija u d-dejta ma tkunx tistaw jitqasmu mod xira madwar l-Unjoni Ewropea. U jekk ma jkunx irrida li naqsu xkiel li għadhom qed ixekklu il-moviment tal-prodotti u servizzi fih dan il-suq waħdini, musser nkunu f'pożizzjoni li nżommu l-interessi ekonomiċi tagħna u valuri fix-xena internazzjonali. Issa nixtieq nitkellem dwar is-segwitu ta' riżoluzzjoni tagħkom tar-rapport fuq il-politika ta' kompetizzjoni tal-2009. L-ewwel nett nixtieq nfaħħar il-rapporter sur Epping għax xogħol eċċellenti li jagħmel u rċevejtu naħseb litra tiegħi li titratta l-kwistjonijiet kollha ta' din ir-riżoluzzjoni. <clears throat> Nixtieq inżid kentejn fuq l-SMEs l-infurzar fl-antitrust u fuq l-istudji li intom tlabtu li aħna namlu. L-SMEs huma għajn ta' tkabbir l eh, impieg u innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea u qatt huma lin mill-politiki u deċiżjonijiet li nieħdu. Ħanna niżguraw li l-SMEs ikunu konformi mal-liġijiet ta' kompetizzjoni pal kumpaniji l-kbar, iżda qed nisqu biex naqsu il pisa amministrattiv li regoli tagħna jistgħu jimponu fuqhom. Nistantikom xi eżempji tal-isforzi Tana, fl-għajnuna tal-Istat għandna il-regolament ta' esenzjoni tal-blok ġenerali fl-antitrust għandna il-de minimis notice li eżenta il-kontroll tagħna il ftejmiet ma l-SM bejn l-SMEs u l-isma ta' swieq limitati u fl-aħħar introduċejna regoli ġodda biex nintroduċu aċċess faċilitat għall finanzi għall SMEs pal per eżempju il-Risk Capital Guidelines. Barra minn hekk Kien hemm talbiet ta' tnaqqis tagħna fir-rigward is-sanzjonijiet fil-bażi li ma jistgħux iħallsu fil-waqt ta' żmien ta' kriżi u kien hemm ħamsa mid-disa kumpaniji fil-fatt kienu SMEs. Bħalissa qed neżamina kif il-ratio tal-prodott wieħed tal-kumpaniji li s-solt ikun SMEs jistgħu jitqisu meta nistabilixxu sanzjonijiet jew multi biex bekk ikunu trattati mingħajr ma jkun hemm diskriminazzjoni. Ir-riżoluzzjoni tagħkom tisħaq ukoll fuq ħtieġa ta' leġizlazzjoni li tiffaċilita il-kumpens effettiv għal dannu privat li jiġi minn ksur tal-liġi tal-antitrust u jien naqbel il-konsumaturi u n-negozji Ewropej u darboħra u kol, specialment l-SMEs, għandhom kunu jistaw jiksbu l-kumpens li huma intitolati għalih. Qed nitkellmu dwar kumpens għal danni ta' l-sfera privata u aħna naħsbu li kien hemm ukoll il-kumpens kollettiv li aħna nidejna wara konsultazzjoni pubblika iktar kmini din is-sena. Irċevejna 300 eh, tweġiba inkluż minn ħames awtoritajiet ta' kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea u rċevejna 18 fitra fuq l-istess suġġett mill-ċittadini. Dawn huma numri kbar u juru li l-organizzazzjonijiet u n-nies huma lesti mod ġenwin madwar l-Unjoni Ewropea li jagħmlu dibattitu fuq kwistjonijiet jaħarqu. Issa li l-istadju ta' konsultazzjoni għadda l-Kommissjoni t-pjan li tadotta komunikazzjoni fuq il-prinċipi ġenerali tal-kumpens kollettiv sa t axħar ta' din is-sena. Ġala darba l-prinċipji jiġu definiti ħan nraw kif ħan diskutu biex nkomplu l-azzjoni tagħna u fid-dominju tiegħi kif ħan komplu l-azzjoni tagħna fir rigward l-infurzar privat. Issa l-aħħar fuq l-istudji. L-iktar part importanti ta' riċerka li tlabtu bir rizoluzzjoni tagħkom kien l-analiżi tal-impatt tal-regoli tal-għajnuna mill-istat temporani introdotti fis-settur finanzjarju biex itaffu l-kriżi. Wara l-istudju eh, l-istudju ħajkun imtemmi fil ftiġimat u r-riżultati batu jiġu pubblikati fis-sħiħ wara s-sajf. Jiena rajt l-istudju li l-Parlament għamel u kol fuq l-istess soġġett mhux daqshekk estensiv daqs ir-rapport tagħna iżda laħaq l-istess konklużjonijiet jew simili. Per eżempju, żew studji jħossu li l-għajnuna li natat is-settur finanzjarja kienet ġustifikata u għenet biex tistabilizza s swit finanzjarju żomm il-flussi ta' krediti fil-ekonomija reali. Josservaw ukoll l-għajnuna garantit li ma jiġix effettwat l-istruttura ta' kompetizzjoni s settur bankarju tal-Unjoni Ewropea iżda r rapport ta'kom ħares ħalli barra kwistjoni li aħna tajna kas li ġifiri li l-kondizjoni ta' ristrutturar imponu ċertu regoli fuq beneficjari għall-għajnuna tal-istat. L-istudju tagħna ħejprovdi informazzjoni dettaljati fuq ir-ristrutturar biex bekk ikunu jistgħu jqisu x'għamilna fid-deċiżjonijiet tagħna. Il-proċessi ta' ristrutturar li ġew imposti lil banek Ewropej li provaw jiminimizzaw id-distorsjoni tal-kompetizzjoni ħajuraw li jkun hemm għajnuna li tkun iddeterminata u żgurata biex itaffu l-pis fost il-partijiet interessati. Fl-aħħar rajna l-ambitu ta' rapportana li kien usa minn dak tal-parlament u stajna nkopru kwistjoni toħra bħal per eżempju l-kontribut tal-għajnuna tal-istat għal irkupru li jkun aktar favur l-ambjent. Qabel ma nagħla membri nixtieq nsemmi suġġett ieħor aħari fid-dibattu ta' din il-ġimgħa ir-riforma l-għajnuna tal-regoli tal-għajnuna tal-Istat għas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali. Wara l-aħħar skambju ta' opinjonijiet f'Marzu ltqajna mal-negozji, mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, mal-kumpaniji privati u pubbliċi ta' attivitajiet ta' interess ekonomiku ġenerali u rappreżentanti ta' soċjetà ċivili. Dan id-dialogu provda li kunem elementi utli għal labbozz ta' regoli ġodda, għalhekk qed iħejju tliet strumenti li koplu l-anijiet ewlenin. Komunikazzjoni li tkun tista' tkopri l-kunċetti ewlenin u tkun tista' tejna biex nkun nistaw nikkontrollaw l-azzjonijiet tal-partit interessati li jkun diffiċli bħalissa li ninterpretaw fil-għada korrenti Mbagħad ħan deċiżjoni li ħad intuża biex timplementa approċċ aktar flessibbli u semplifikat u fl-aħħar qafas li ħaj jieħu ukoll ammonti ta' kumpens kbar li jingħataw lill-operaturi barra mis-servizzi soċjali. U għalhekk nixtieq nintaċipalkom l-iktar innovazzjoni tawlenin ta' dan il-pakkeġġ ġdid. L-ewwel ħan introduċu regola de minimis speċifika għall-SGEI li ħadd iżgura li teskludi mill-iskrutinju tal-Kommissjoni ammont iżgħar ta' kumpens. Biex niżguraw in-natura stess ta' servizzi provduti din ir-regola tista' tkun dipendenti fuq kriterji oħrajn bħal pereżempju daqs limitat ħafna tal-awtoritajiet lokali konċernati jew inkella tal-fornitur tas-servizz u d-daqs tiegħu. It-tieni estendu il-firxa ta' servizzi soċjali li jumeżentati mill-obbligu ta' notifika li bħalissa jinkludu l isparijiet u l-qasam ta' djar eh, soċjali. Fl-aħħar ħan proponi li nkunem hemm skrutinju wkoll li jiżgura li s-servizzi jkunu effiċjenti kemm jista' jkun. Fil-pakket kurrenti l-kumpens jista' jingħata fir-rigward dispożizzjonijiet u forniment ta' servizzi li kopruċ l-ispejjeż kollha li jkun hemm il-fornituri u li jkunu waslu għal profit raġonevoli. Dan ifisser li l-ispejjeż li jkun kumpensat mill-istati membri jista' jkun minħabba livelli ta' effiċjenza baxxa u fil rigward is-servizz u dan jista' joħloq distorsjoni fuq il-ħidma tas swieq. Bħala parti mill-proċess, ir-riforma ħajkun ħatkun eh, reveduta matul is-sajf u ħatkun ippubblikata f'nof settembru. Ħatkun diskussa mill istati membri f'Ottubru u jekk kollox imur skont kif pjanat, ir-regoli ġodda ħajkun adottati sa tmim ta' jannar tal-2012. Nkun lest niddiskuti magħkom din il-kwistjoni għal darba oħra fil-ħarifa qabel l-adozzjoni ħarija ta' dan il-pakket. Grazzi. Uh, thank you very much, uh, Commissioner. Grazie ħafna, Kommissarju. Issa se naddu għall-iskambju ta' opinjonijiet. Jena naħseb li Iva padlilna mm, sija u nofs, għalek naħseb li se nkunu nistgħu nieħdu il-membri li jixtiequ jitkellmu u uh, ħanaqralkom il-lista. Uh, Annie Polimata, Ildiko Golpelt, Sophie Intelt, Antolin Sanchez Prosedo, Philip Lambert, Peter Simon, Elisa Ferreira and Gunnar Hockmark. U Kuna Hockmark. Hemm ħaddieħor li jixti jintervjeni Andres. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Vizepräsident. Grazie, Herr ħafna, Signor President, Aziz Vice-President, Aziz Vice-President, jina fil-fat nishtiq nirringrazzja lil għasantar tal-kompetitivita fiħdan il-Komissjoni Ewropea tal-ħidma tagħhom f'dan l-aħħar u f'dak li għandu xieqsam ir-rapport tagħkom bħala ġustifikazzjoni tax-xogħol tagħkom dan huwa mhux xogħol li bamiltu biss fiħdan il-kriżi finanzjarja iżda dan huwa xogħol li anke f'kundizzjonijiet normali huwa xogħol tajjeb ħafna jiena naħseb li dinja fil-fatt ħidma illi tikkonferma l-kooperazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetittività u anke f'dak li għandu xieqsam ukoll l-iskambju ta' informazzjoni meħtieġa. Wieħed mill-oqsma illi fih ir-rapport tal-kompetittività jgħat jisħaq fil-fatt hemm bosta u jiena nixtieq nitkellem fuq uh, qasem wieħed li jista' jwassal għal valur miżjud. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid li fil-qasam tal-dritt tal-kompetizzjoni u liġi tal-kompetizzjoni u kif inti tkellimt ukoll il-mod ta' kif din taffetwa il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju u l-mod ukoll ta' kif il-bazi legali tistax tkun tajba u kol fuq periodu itwal ta' żmien jew nkella jekk għandniex nikkalkulaw hawnhekk jekk fil-fatt nistgħux nerġgħu nagħmlu reviżjoni ta' direttiva 1203 u l-mod ta' kif eh, aħna nistgħu nippruvaw insolvu problemi li ħabtu biċċom kumpaniji żgħar ta' daqs medju ta' kuljum. F'dak nandu xieqsam x'jaqsam il-kompetenza ta' DG Tran li issa kienet trasferita għal DG Kompetitivita' Wanka fil-qasam tal-enerġija nafu li kien hemm ċertu bidliet anka fid-deċiżjoni li tieħdet fis-sena 2010 aħna rajna li hemm din il-ħtieġa fiħdan is-suq intern kif ukoll bħala konsekwenza għall-implementazzjoni ta' eh, l-implementazzjoni tas suq intern tal-enerġija dan eh, kien wasal għal fatt li aħna għandna bżonn ta' analiżi mill-ġdid u l-fatt li fakkarna li għatfadlilna ħafna x'namlu f'dak għandu x'jaqsam mal- kompetizzjoni internazzjonali u l-fatt li l-politika tal kompetitività tagħna tista' kollha suċċess biss jekk tkun fuq livell globali, jiena naħseb li din hija stqarrija tajba ħafna u nixtieq nitkellem ukoll fuq punt ieħor li fl-Iżvizzera li hija pajjiż fil-qalba tal-Mediterran fejn huwa eżempju għal politika tal-kompetittività li tista' tagħmel is-suċċess huma mhumiex eh, fil-fatt imposti m'għandhomx impost fuqhom ħafna mill-sistemi ta' kontrol pero aħna rridu naraw kif nistgħu nestendu forsi dan il-kontroll anka għal dan il-pajis, jina nishtiq nejt minn issa u koll li bladubju ta' xejn, jina naħseb li l-proposta li jinti għamilt, ġifri li l-interessi tal-partit interessat ridu jitqisu u koll, naħseb li dan huwa punt tajjeb u fil-fat jina nittama illi verament nirċivu fil-ħarifa din il-proposta minnaħat ta'kom għal dan il-pakket. Jadnu, għas ħafna li inti għazawek għalli konna dan l-iskambju nittama li fl-ħar tas-sena ħna kunu nistaw ikonna fidejna rapport tajjeb. Ringrazzi. Yes, thank you very much. Uh, thank you very much, Mr. Schwab. Grazie ħafna, Sur Schwab. Iva, dwar il-sanzjonijiet u il-multi, il-bazi legali tagħna bazi soda u tistgħu tħarsu lejn il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea għal-ġustizzja u dawn ikkonformaw ma l-analiżi tagħna. Ġifieri qabel l-adozzjoni ta' sanzjonijiet l-implementazzjoni ta' dawn is-sanzjonijiet u speċjalment il-multi huma bbażati fuq it-trattat u ehm, il-kompetenzi li it-trattat jagħtu lill-Kummissjoni mill-linji ehm, gwida tal-2006 dwar l-implementazzjoni tal-multi l-ewwel regola tal-qorti regola li tkopri deċiżjonijiet bbażati fuq il-linji gwida ġodda u il-qorti appoġġat il-metodu tagħna. Iva minn ħin l-ieħor uh, eh, u ma jiddiskutu eh, multa partikolari ma mux il-qafas legali jew il-bazi legali kif diġa tilkom waqt il-konsultazzjonijiet et naraw kif nistaw innaħħu jew innaqsu mill-inqas il-diskriminazzjoni li eh, ix-xelkel l-SMEs. Jena diġa għettilkom waqt l-ewel smiħ eh, tijaj għawnek li kien lan tijaj li nistudja dan bi esperjenza ta' aktar eh, minn sena fuq eh, l-infurzar tal każijiet kartell u antitrust Jiena ħsibt li importanti li nistudja dan il-punt partikolari bir-reqqa u xi deċiżjoni li jmiss fuq fi deċiżjonijiet li jmiss fuq il-kartels din il-leġislazzjoni se tkun inkluża dwar l-enerġija naqbel ma'kom kif diġà tilkom waqt il-preżentazzjoni qed nikkonsidraw is-settur tal-enerġija kemm fil-antitrust kif ukoll fl-għajnuna statali bħala priorità fil-ħidma tagħna se nkomplu aħna nikkonsidraw dawn bħala priorità mhux biex qed nitkellmu dwar l-infurzar tal-liġi imma rridu nitkellmu dwar ir regolamentazzjoni rridu aħna nibnu suq intern l-enerġija, rridu niżviluppaw l-istrateġija tagħna fuq l-enerġija u tibdil klimatiku u din il-politika politika b'saħħitha. nifhem jiena it-ħassib eh, ta'kom bi pajjiżi li mhumiex eh, membri tal-Unjoni Ewropea u eh, li mhux qed eh, jimxu eżatt mal- l-opinjoni tal-Unjoni Ewropea u mal-proċedura tal-Unjoni Ewropea aħna naħdmu mal-qaffas internazzjonali għal kompetizzjoni bil-autoritajiet kollha ta' kompetizzjoni li huma integrati. Reċentament kellna laqa flajja u kien hemm ħafna gruppi ta' ħidma, forzi ta' taxxa, eh, ħafna xogħol sar eh, bejn l-awtoritajiet nazzjonali differenti għal kompetizzjoni u qed nittama wkoll li l-Iżvizzera u pajjiżi terzi oħrajn se dawn eh, bil-mod il-mod jikkonformaw mal-prinċipi tagħna li mm, ħafna minnhom jagħmlu parti mill-prinċipi universali u nixtieq nirringrazzjakom ukoll fuq il-kummenti li jintkom għamiltu. Iva, palimate umbat Filip ukoll jixxi um, ehm, jitkellem qabel il-ħin tiegħu peress li jrid um, ehm, jimur jivvota fi kumitat ieħor jekk ma jimportax jekk ċatt għandu xi diffikultà ovvjament ta' jidu li minissa. issa għani. Iva, grazzi ħafna Sharon, grazzi Kummissarju għal um, kummenti tijak u għal diskors nishtiq jena nisfrutta din l-opportunità li janna qabel il-btala tas sajf li jinti ijat hawnhekk maħna nishtiq nsemmi krizi marbuta ma l-portofol tijak kwistjoni li inti għajjimt fuq għatta okkażjonijiet ir-rwol tal-Credit Rating Agencies il-CRA. Il-fat li huma mhux qed eh, iħarsu ir-regoli ta' kompetizzjoni xi ħaġa li inti kemm il-darba semmejt u l-effett negattiv eh, tal-mod kif dawn qed joperaw eh, u kif operaw waqt il-kriżi finanzjarja. Il-mistoqsija tiegħi il-Kummissjoni se tieħu azzjoni qabel ma jkun tard wis ilna nsegu għal xhur eh, eh, parteċipazzjoni stramba ta' CRAs eh, fid diskussjonijiet li qed isseħħu bejn l-imsieħba istituzzjonali differenti tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-IMF fuq il-karakteristiċi tal-pakket ġdid ta' appoċ għal Greċja u għalhekk irridu naraw skont il-verdet tagħhom jekk qed nitkellmu dwar default jew credit event, ġifieri rridu naraw il-ħsibiet tagħhom ta' dan il-programm eh, li hemm rabta wkoll mal involviment ta' settur privat. Għalhekk il-Kummissjoni se tieħu azzjoni qabel il-kriżi tibda eh, issir iktar perikolowża u tkompli teddet eh, u se teddet l-Unjoni Ewropea kollha kemm X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar eh, l-idejat li smajna dwar il-ħtieġa li ikonna CRA Ewropeja u l-aħħar punt, x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dak li smajna mill-Kummissarju Baħnie ftit jimilu li il-rating ta' dawn l-CRAs tal-istati membri li diġa eh, jamlu parti mill programm ta' aġġustament li il rating għandha tkun projbita. Grazzi ħafna. Iva, grazie. Iva, l-ewwel qabel kollox. Iva, smajna reċentament eh, matul dawn l-aħħar ġimgħat u ġranet ħafna qalu li hemm oligopoli tal-dawn l-aġenziji iva xem tlieta minnhom. Għalhekk jiena tlabt is-servizzi tiegħi li jaġġornaw l-analiżi tagħna ta' din is-sitwazzjoni mill-aspett tal-kompetizzjoni u l-politika ta' kompetizzjoni. Għalhekk minn dan il-lat e, rridu nistudjaw l-abbuż tal-pożizzjoni dominanti jew azzjonijiet kontra artiklu 101 ta' trattat rridu aħna namlu namlu monitoraġġ u qed namlu monitoraġġ kuljum l-attivitajiet ta' dawn l-istituzzjonijiet imma sissa mem lebda prova tal-possibilta li ehm, għanna aħna nadmu kontra l-oligopolium. Imma t-nistudja l-konsekwenzi kull-jum. Il-Kummissjoni ħabret eh, permezz tal-Kummissarju eh, Bachner kif ukoll l istqarijiet pubbliċi tal-President Barroza li aħna qed naħolqu regolament ġdid għas CRAs it-tielet regolament minn dubdiet il-kriżi. Aħna se niddiskutu jiena se nispjegalkom il-femet tiegħi fil-dibattitu eh, tal-kolleċina mhux se niddiskuti fil-pubbliku qabel mal-kolleċċi jieħu deċiżjoni x'inhuma l-opinjonijiet personali eh, tiegħi fuq eh, ir-regolamentazzjoni l-ġdida fuq is-CRAs. Ma forsi fi konverzazzjoni privata nista' ngħidilkom il-femet tiegħi ma qabel mal-kolleġġ jgħid xi ħaġa ma nista' ngħid xejn fil-pubbliku. Mbagħad dwar ir-rwol tas-CRA eh, iva. Eh, dan ir-rwol mill-bidu tal-kriżi kien eh, vera negattiv. Akellhom xuma raġun mill bidu netta għalhekk il-kredibilità tagħhom baxxa ħafna. Il-kredibilità kienet baxxa fil-bidu tal-kriżi meta dawn kienu qed janalizzaw ir-riski u meta kienu qed jagħtu ir-ratings lill-lassi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 għallek eh, jina naħseb li għat jgħatu rating ferra baxa, nitkellem dwar rating baxa dwar tal-kredibilta, ma rridu nkunu ċari għonek. Sabiex aħna insolvu il-problemi ta' xieħut eh, mill-ekonomi fi zona euro u eh, il-problemi li dawn l-effetti kollaterali negattivi qed joħolqu għal żona euro, rridu aħna noħorġu bi kondizjonijiet ta' politika u jiena konsidra bħala responsabilta tiegħi eh, u daw kollha li huma responsabbli fuq eh, livell Ewropew u koll rridu jaħsbu hekk li dawn il-kwistjonijiet huma urġenti ma nistgħux aħna eh, noqogħdu nistab wara ir-rating agencies irridu nieħdu deċiżjonijiet issa. Grazzi ħafna Filip, grazzi ħafna Sharon, grazzi tal-li permettejt li nitkellem issa qabel il-ħin tiegħi. Kummissarju, l-ewwel mistoqsija tiegħi dwar stqarrija reċenti li inti għamilt inti qed li hemm wis banek fl-Ewropa għandna bżonn li konna inqas banek u li jkunu ikbar. Iva stqarrija li inti għamilt li hemm wis banek fl-Ewropa u nixtiequ inqas banek u ikbar. Ħaġa stramba speċjalment minn fom il-kummissarju għal kompetizzjoni jekk int tixtieq li l europa tkun kompetitiva u l-Ewropa jkollha eh, negozji li huma kbar biżejt sabiex ikunu jistgħu jikkompetu tajjeb wis imma wis banek eh, li għandna li huma bar wisqu li ma nistawx jiffallu għandna naqsu dawn il-banek il kbar li jistabu f'pożizzjoni fejn jistgħu ċajpru is suq uh, eh, il-maġġoranza tal-banek iż-żar tiġu ġestiti b'mod tajjeb ħafna għalhekk eh, jiena kontra dak li inti qed u eh, sena l-oħra jiena inkwetat dwar il-fatt li il-DG kompetizzjoni ma kienitx eh, interessata fil-lajnuna diskriminatorja li il-banek qed jagħtu l banek l-oħra qed iċajplu issu għax dawk il-banek li jett jiġu ġestiti mux jett jużaw il-bank ċentrali imma l-bank ċentrali et jiffinanzja xi banek oħrajn li jinstabu fi diffikultajiet qed nitkellmu dwar distorsjoni ta' su u donna diġi kompetizzjoni mhux interessata hawnhekk. Iva, dwar il numru ta' banek. Iva, xikultant eh, nirċivi kritika minn dawk li jitkellmu bil franċis meta tilkom li jem wisq banek jekk inti se tkun kompetittiv jekk tħarsu lejn um, xed jagħmlu l-kompetituri tagħna anke fl-Unjoni Ewropea hemm pajjiżi oħrajn u swieq oħrajn li għadhom swieq eh, nazzjonali għal banek tal-beħ bl-imnut dawk li selfu għad-djar aħna maħloqniex eh, suq intern ta' servizzi finanzjarji f'ħafna oqsma għalhekk Eh, problema li jem ħafna istituzzjonijiet żgħar għax is-sistema finanzjarja ma tkunx effiċjenti biżejjed sistema li għedha hemmhekk biex tiffinanzja l-ekonomija. Suppost qed nitkellmu dwar strument indispensabbli li jista' jirregola l-ekonomiji tagħna. Il-politika ta' kompetizzjoni m'għandix l-intenzjoni li toqgħod qassam il-negozji il negozji Il-punt huwa li nevitaw jew levitar tal abbus l pożizzjoni dominanti imma jekk ikun hemm kumpanija kbira, kumpanija li tkun kompetittiva u fl-istess ħin tħares ir-regoli tal-suq u maċċaj parx il-suq tajjeb ħawiss għax il-konsumatur se jibbenef se juhu beneficju minn din il-politika ta' kompetizzjoni. Għalhekk jiena se zamman l-istqarrija tiegħi fxie ħut mill-pajjiżi tal-Ewropa għatta ħafna inqas banek minħabba il-kriżi, eżempju, każ eh, l-Irlanda. Reċentement jena għamilt eh, stqarrija li ġala darba ikolna nerġaw l-istabilita finanzjarja nitama dil-ħagġa s-seħħa mal-ajr, mbagħad irridu narraw il-kompetizzjoni tal-istati membri u narraw is-setna is eh, tal-istituzzjonijiet finanzjarji ma jekk tħarsu lejn il-pajjiżi pereżempju mm, pajjiżi stess eh, iva minn 46 eh, bank għal mm, tfatil issa 16 il-bank kien hemm tnaqqis imma dan ma kellu xejn jaqsam ma' riski għal kompetizzjoni kull ma nistgħu ngħidlu issa hemm kapaċità ola li wieħed jiffaċċja l-isfidi tal-istabilità finanzjarja, il-kapitalizzazzjoni, iktar servizzi għal konsumaturi dwar l-għajnuna li tingħata lil banek iva huwa minnu li bħala konsekwenza konsekwenza tal-kriżi, il-Bank Ċentrali Ewropew Interrelja dan waqqaf eh, sistema eh, tal-likwidità straordinarja u jiena naħseb li jirridu nirringrazzjaw il-Bank Ċentrali Ewropew għax eh, kiku ma kienx hemm l-involviment ta' dan il-bank kieku l-kriżi seta' jew l-effetti tal-kriżi setgħu kienu għar. Imma minħabba din il-likwidità dan il-font mill-Bank Ċentrali Ewropew irnexxielna aħna nifilħu għal-kriżi b'mod aħjar. Ovvjament din il-miżura mhux se titkompla għal dejjem li ikun hemm phasing out gradwali u rridu naraw min irrid jitneħħa mill-miżura u għandu jkompli jirċievi dan l-appoġġ straordinarju u jekk tħarsu lejn il kasta tal-Irlanda, jekk nerġa' semmi l-Irlanda, il-Gvern Irlandiż u l-awtoritajiet hemmhekk qed tolbu l-Bank Ċentrali Ewropew sabiex ibidlu l-affarijiet eh, jagħmluhom strutturali mal-bank għal le mhux possibbli dawn huma miżuri temporani. U fi pajjiżi oħrajn minħabba l-istrutturar individwali tal-istituzzjoni rnexxilna aħna imwaqfu id-dependenza fuq eh, istituzzjoni speċifika ġifiri eh, dependenza fuq dan il-font, dan din il likwedita iva ovvjament ma wasalni għal-konklużjoni, imma għatem istituzzjonijiet sfortunatament li ma setawx dawn jibqaw fuq eh, saqajem minnajr dan strutturar mill-ġdijt. U waqt il-fazi eh, ta' strutturar kellhom bżonn li kollhom din il-likwidità straordinarja eċċezzjonali imma mhux qed nitkellmu hawnhekk dwar l-għajnuna statali kull darba li aħna nanalizzaw miżura addizzjonali ta' strutturar mill-ġdid bħalissa aħna qed inħejju xi 20 u wis probably wara l-stress se jkollna iktar iġifiri aħna qed nagħmlu dan l-istruttural mill-ġdid qed nevalwaw il-vijabilità tal-mudell tan-negozju brabta ma' distorzjonijiet eh, tal-kompetizzjoni ġifiri dak li aħna qed nippruvaw nagħmlu. Ma naħsibx li inti tista' tikkritika il-bank li mm, ta' din il-likwidità xi ħaġa tranzizzjonali biss. Grazzi ħafna ilkom.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 dak li aħna forsi sena tal-imna mill-kontrol, per jena nasib li politika tal-kompetittivita ma bidliċ fċertu oqsma individwali, però illum il-ġurnata nafu l situazzjoni qed tinbidel ħafna malajr u għadin raġuni aħna nixtru nkunu nafu minnaħatijak. Inti Kif tħares lura li s-sena 2010 tiqt implementa bħala titjib mis-sena li għandiet? Jiena nitolbok sabiex tagħmlu xi ħaġa mill-iktar fis possibbli u mistoqsija oħra dwar il-banek inti tkellimt ukoll fuq eh, appoġġ għajnuna finanzjarja li hija xi ħaġa temporanja fil-fatt għal banek u inti qed illi Fil-fat, permezz ta' din l-għajnuna statali, l-banek aħna enna il-kompetittivita, pero jiena rajt illi mux kienem iktar krediti, krediti fil-fat, u l-situazzjoni tal-kumpaniji ta' daqs medju żgħar ma tjibitx, ġifiri jina nishtiqek kif taħseb li dan tejjeb il-kompetitività. Ma nafx jekk fimt xim l-mistoqsija tijak tajjeb. Inti edha tejt li jem daqxej ta' nuqqas fil-rapport. Pero ma nistax nifhem eżattament xrut tistaqsi jekk tixtieq forsi terġa' na napprezza ħalli nifhem aħjar xrut tistaqsini. Issa dwar lajnuna illi inatat lil banek sabiex ikun hemm stabilità finanzjarja u ristrutturar u inti tajt l-eżempju tal-settur bankarju dik lajnuna kella lan illi twaqqaf il-falliment u l-kollas totali tas sistema li se tipparalizza il-flussi ekonomiċi fl-Ewropa. U wara illi aħna ħadna dan ir riskju grazzi għal ristrutturar fil fatt wieħed jistambat jara li aħna konna mbagħad f'pożizzjoni li nibdew naħdmu fiħdan l-ekonomija reali fl-Ewropa kontinentali aħna niddependu ħafna fuq il-krediti u s-self minnaħa tal-banek u dawk li jiddependu mis-self fuq minnaħa tal-banek huma l-kumpaniji żgħar daqs medju jiġifieri jekk inti tista' terġa' tistabilizza s-sistema finanzjarja u bankarja u tiżgura li din hija flessibbli biżżejjed sabiex tkun tista' tibqa' toffri u sellef flus kondizzjonijiet naturalment li kumpaniji daqs daqsmed dan jista' jkun ta' benefiċċju ċittadini u għall-familji li naturalment jixtiequ illi jisselfu xi flus sabiex ikunu jistgħu jgħixu u iżda fl-istess ħin nafu li dan jgħin ukoll il kumpanji żgħar ta' smedi, issa meta ħajoħroġ ir-rapport fil ħar ta' s-bidu ta' settembru tkun tistaw taraw li aħna dak li għamilna sissa u dak li ħankomplu nagħmlu ġifiri aħna ħankomplu fil-fatt għadejjem dan il-pakket ta' miżuri għall-irkupru tas sistema finanzjarja. U aħna nafu illi permezz ta' żgur li ħankunu f'pożizzjoni sabiex nerġgħu nqajmu l-ekonomija fuq saqajja minn arkub tiegħha. Però l-ewwel mistoqsija tista' terġa' tennija jogħġbok l-ewwel mistoqsija tiegħi kienet minħabba jiena qed nara dan ir-rapport qiegħed titkellem fuq riżultati tajbin ħafna, però naf aħna li il-kamp ta' applikazzjoni l-suġġetti li huma koperti fil-fatt per dan ir-rapport u vast ħafna, però jiena nixtri nkun naf li ma kienu inċentivi illi intom minħabba fihom ħattu deċiżjonijiet li ħattu fis-sena 2010. X'kienu l-anijiet tagħkom fis-sena 2010? Jiena dak li nixtieq nkun naf. Nirringrazzjak. Mela, jiena naħseb li nista' nerġa' immur lura l-ewwel intervent li jien għamilt meta kont kandidat għal kummissarju għal dan il-post ta' kummissarju fis-sena 2010 u jiena ħadd impenn u tkellimt fisem il-kulleġġ tal-kummissarji minħabba li aħna konna ddiskutejna l politika tagħna rispettivament għal kull dossier u aħna konna stabilixxejna bħala mandat tagħna illi għall-ewwel sena tal-mandat x'kienu ħajkunu l-ewwel prioritajiet tagħna u aħna irnexxielna naħdmu u nżommu ma' dawn il-prioritajiet li stabilixxejna fil-bidu tas-sena 2010 matul is-sena. fik jogħġbok, wasal wasal missek tiegħu. Skużani, ma, ma konċet niduna li qed tajjatli. Grazzi ħafna kummissarju nħu gost ħafna li inti tawwek fostna, hemm tliet punti nixtieq nitkellem dwarhom. L-ewwel punt, inti għamilt referenza għal Visa u l-Mastercard fiħdan id-dibattitu tal-mifsina, naf li inti żgur eh, smajt dwar iżviluppi ta' diskussjoni li kellna fis-sepa, aħna iddiskutejna wkoll fuq dan l-użu ta' dawn il-cards inti taħseb li aħna din nagħmlu progress malar biżjed sabiex aħna niskuraw li jkun hemm kompetizzjoni ġusta kif ukoll aċċess faċli għal dawk li daħlin fis-suq dan l-aħħar minħabba li jidher li l-progress huwa miexi bil-mod ħafna. Tim mistoqsija tiegħi fuq l-SGIs jiena interessata ħafna fuq il-proposti tiegħek, però jiena ninsab pjuttost dubjuża ħajja nejdu hekk fuq l eċezzjonijiet ġenerali u l-eċċezzjonijiet li inti għamilt, inti għamilt referenza l-isptarijiet, forsi tista' toħroġ ukoll b'kategoriji oħrajn li jistgħu jkollna li għalihom bħala kategorija, però aħna nafu l-affarijiet huma irregolati b'mod differenti anke l-isptarijiet jistgħu ikunu fil-fatt eh, kontrollati bħala eh, kumpanija ġdida. Ġifiri, aħna nafu li dawn ma riskju riskjużi tamaw li kummissarju u l-Kummissjoni ħajqisu tajjeb ħafna dak il huma jiddeċidu li għamlu. Mistoqsija oħra ja mistoqsija li ma nafx hekk tista' xi tini tweġiba li hija. Fir-rapport tiegħi politika tal-kompetizzjoni anke meta aħna kellna skambju u diskussjoni fiħdan li kon aħna tlabna għal inkjesta tas-settur fuq dawn is-search engines u jiena naħseb illi fil-fatt is-sitwazzjoni tissir iktar urġenti u inti kontet li jekk aħna nibdew eh, inkjesta bħal dik minn naħa tal kummissjoni żgur m'intix ħatejdilna dwarha ħalli Kuxaw informazzjoni, però ma nafx jekk inti tafx dwar it-tnedija xi ftit ġimgħat ilu dwar din it-database illi għandha fiha 500 miljun profil individwali ta' ċittadini Ewropej fil-maġġoranza fejn tant hemm informazzjoni f'din id-database fuq dawn in-nies illi huwa diffiċli ħafna illi wieħed jista' jara kif jista' jkun hemm kompetizzjoni għal din id-database. Dan huwa settur li huwa relattivament ġdid huwa iktar faċli li inti tħares li settur tal-manifattura fejn qegħdin jagħmlu affarijiet li huma tanġibbli mentri e, e, meta tħares li setturi bħal dawn li qed jipproduċu affarijiet li mhumiex tanġibbli huwa ħafna iktar diffiċli. Grazzi ħafna Sinjura Endfeld. Jgħid il-Kunfissar issa dwar dwar il-mifs. Aħna qegħdin nitkellmu u nieħdu ssib bħalissa il-Mastercard u dan l-aħħar jiem aħna nafu li għandna l-aħħar jiem tal-smieħ fil kasta Mastercard Mastercard dim il-Qorti tal-Ġustizzja fil-Lussemburgu nafu l-Mastercard din jappella u aħna nixxilna nilħu ftejim mal-Visa Europe għal cards debit Għalli bekk aħna jkunna l-istess livell li għandna mal-Mastercard iżda mhux fuq il-credit cards. Ħankomplu investigaw u għanna jista' jkun xi ħaġa ġdida fis-suq tal-cards tal-bank fl-Ewropa. Fil-prinċipju aħna sabiex niffaċilitaw il-fatt li aħna nixtiequ navvanzaw għas sistema Ewropea ta' ħlas permezz tal-cards aħna nafu li xiftit mill-problemi li aħna din palissa diskutu huma li huma jixtiequ jkunu Ewropej tajbin iżda li jixtiequ iġaluna nħassu prezz ola u jien għandi dubju tiegħi jekk iċ-ċittadini Ewropej jistgħu xi benefikaw minn kard Ewropea li tista' tqumilhom iktar mill kards l-oħrajn. U nafu li għandkom intom diskussjoni oħra mill-lat leġislattiv dwar il-mifs dwar it-trasferimenti dwar fil-kuntest tan-nifs, jien għandi d-dubju tiegħi li aħna eh, fil-fatt għat inkomplu niddirizzaw eh, DG u team managers, jina dubju tiegħi niddiskuti jom magħhom u ma nafx jiena jekk aħna nistgħux xnejdu jekk għandix eh, jekk nistgħux noqogħdu mingħajr regolamentazzjoni. u Jiena fil-fatt stabilixxejt task force ma biex il-Barnier kif ukoll ma' nus kompetenti oħra fis-suġġett sabiex nidiskutu dan is-suġġett fil kolleġi ma nasibx illi huwa daqshekk faċli sabiex nkun diplomatiku sabiex insibu soluzzjoni l problemi kollha li huma marbuta ma' dawn is-sistemi ta' ħlas u nifsu wkoll modi oħrajn taħlas mingħajr ma jkollna regolamentazzjoni, Aħna għandna bżonn sistema Ewropea taħlas mill-iktar fis possibbli fuq kull livell. U importanti ħalli aħna nkunu nistgħu nibnu dan is-suq intern għas servizzi finanzjarji kif jiena qed l-Sur Lambert, aħna għandna bżonn din il-ħaġa fost l-oħraj, għandna bżonn regolamentazzjoni u aħna maħniex b'saħħitna ehm, biżżejjed sabiex insolvu l-problemi u neħu l-ixkil biss permezz tal-politika tal-kompetizzjoni. Jiena naħseb li żgur li għandna bżonn ta' iktar regolamentazzjoni, però din hija diskussjoni importanti ħafna ġifieri jiena naqbel miegħek, żgur li maħniex qegħdin nagħmlu progress ta' malajr f'dan il-qasam sabiex ikollna sepa reali. Issa fil kuntest tad diskussjoni tagħna tal-lum u anke fuq livell bilaterali aħna nafu li dak li għandu x'jaqsam it-trattat tas-servizzi soċjali. Sewwa mela, dawk li qed insejħulhom servizzi soċjali li ma tantx huma faċli inti l fejn eh, huma restrizzjonijiet u fejn jieqfu dawn is-servizzi soċjali fin-natura tagħhom, dawn ukoll ħajkunu koperti bi trattament li aħna palissa din nindurazzaw servizzi li huma iżgħar għall-awtoritajiet lokali, eh, servizzi lokali u eh, anke fil-kuntest ta' distorzjonijiet ta' kompetizzjoni transkonfinali, eċetera. Naturalment, ħafna drabi din l-eċċezzjoni tfisser eċċezzjoni mhux il-fatt li maħniex ħanej natu għajnuna. L-għajnuna satali teżisti iżda fil-kas ta' ħafna minn dawn is-servizzi soċjali na naħseb li aħna nistgħu naqsu ħafna iktar il-birokrazija natuhom eċċezzjoni minn dan l obliku tan-notifika. Ġifieri jiena naħseb li fil-fatt aħna nistgħu niftħu inkjesta investigazzjoni ex officio, nistgħu wkoll nħarsu lejn l-elementi u nħarsu lejn il-kontroll tal-esportazzjoni u naraw jekk hemmx regoli li huma xirqa anka fil-kontest tal-għajnuna statali u naraw jekk dawn ir-regoli eh, kienu ximħarsa jew nkella kien inkisru fil-fat dawn ir-regoli. Jiena f'dak li għandu xaqsam l-eċċezzjoni qed ngħid li din hija regola de minimis għal dawn il-ftit każijiet ta' servizzi u fil-każ tajna statali jiena qed niħossib ċertu każijiet bħalissa illi nafu li din hija attività illi hija diffiċli ħafna minħabba li tittoqgħod issegwi ħafna attivitajiet differenti u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar l-importanza ekonomika ta' dawn l-attivitajiet tkun kważi xejn, ġifieri huwa importanti illi aħna r-riżorsi tagħna nużawhom għall-iktar każijiet importanti minn noqogħdu nfittxu xara fl-aġina fl-iktar każijiet żgħar il bħala qed din analizzaw illi aħna naturalment xorta waħda rridu naraw minħabba każijiet ta' elmenti u notifik li nirċievu. Issa parti minn hekk aħna nafu li għandna reklamar online. Inti semmejt dan aħna ftaħna investigazzjoni novembru li għadha fuq Google. Google fil-fatt għandu iktar minn 94% tas-suq Ewropew, ġifiri aħna nafu illi dan huwa każ enormi U anka dak li għandu xieqsam investigazzjoni fil-Google, ntafu li din investigazzjoni pubblika ġifri mxat ntikom informazzjoni li mandiġ ntikom, għana din nħarsu li il-fat li jistaw jizistu dawn il-problemi ta' kompetittivita u kompetizzjoni. Dak li għandu xieqsam il-search engine tal-Google marbuta ma' reklamari li naturalment huwa s-sors ta' tħul prinċipali għal Google. Ġifiri aħna din nitalmu ħafna ħafna affarijiet. Issa dwar reklamar online fuq l-internet, din mhijiex attività esklusiva biss għal Google. Ġifiri żgur li nistgħu nitalmu ħafna affarijiet minn dan il-każ għal Google sabiex aħna nkunu nistgħu napplikaw dak li nitalmu għal każijiet oħrajn. Jiena naħseb illi l-aħjar ħaġa li aħna nistgħu Eh, nimmiraw għalija hija li navvanzaw iktar fl-investigazzjoni tal-Google. Ħaġa oħra li tinkwetani hija min għandu fideh l-informazzjoni personali tagħna u kif qed tintuża din l-informazzjoni. Aħna dan l-aħħar qegħdin nitkellmu fuq il-każ ta' News of the World fil-fatt fost ħafna eh, każijiet oħrajn, però aħna din nitkellmu hawnhekk fuq piraterija mhux fuq kompetizzjoni. Eh. Ġifieri dawn huma żewġ affarijiet differenti. Jekk inti qed tabbuża il-pożizzjoni ta' ta' eh, prominenza tiegħek mil fatt li inti għandek din informazzjoni privata, din hija ħaġa oħra. Pereżempju f'dak li għandu x'jaqsam l-informazzjoni eh, finanzjarja aħna qegħdin naraw kif hemm ċertu atturi prinċipali fis-suq finanzjarju li qegħdin jużaw l-informazzjoni fl-interess tagħhom tas-suq eh, sabiex ikollhom iktar seta' fuq is-suq. Aħna rridu nħarsu lejn dan. Iżda aħna nafu li fil-prinċipju wkoll din hija kwistjoni li għandha x'taqsam mal eh, mal-privacy fil-fatt, mal-informazzjoni privata u eh, aħna nafu illi sissa fil-fatt aħna qegħdin investigaw ħafna fuq nifukaw ħafna fuq l-investigazzjoni ta' Google, nafu li din hija investigazzjoni prinċipali. Mhijiex faċli minħabba li din hija investigazzjoni li bdiet tal aħħar u fl-istess ħin dan huma targets li qed jinbidlu l-ħin kollu. Kull sena parti mill-mudell tal-biznis u tal-produttività qegħdin jinbidlu ġifieri aħna rridu naffanzaw u nafu li r-realtà dejjem meta tinbidel il-kundizzjoni. Ġifieri dejjem dan żgur li mhuwiex xogħol faċli. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President. dan huwa mument importanti ħafna minħabba illi qed niċċelebraw l-anniversarju tal-qorti waħna nixtiequ li fil-fatt nerġgħu morru lura għal dak li ntqal mis-Sur Lambert. Issa mill-perspettiva tal-għajnuna li natat jina naħseb illi l-ewwel qabel kollox aħna rridu niżguraw illi dawk li qed jibbenefikaw minn din l-għajnuna statali huma dawk illi fil-fat kif verament kellhom bżonn din l-għajnuna. Parti mill-rapport kienet illi aħna kellna bżonn nistabilizzaw dawk il-kumpaniji ma kellhomx iċ-ċans li jibbenefikaw mill-għajnuna. Ġifieri xi ngħidu għal dawk illi kellhom aċċess għal din il-likwidità. Kif kella din influenza fuq l-għajnuna statali u naturalment aħna rridu nżommu l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew, però nafu illi hemm il-possibilità illi żgur illi jista' jkun hemm żvantaġġ, anzi vantaġġ li mhuwiex ġust minħabba din l-għajnuna statali. Issa aħna naqblu wkoll dwar dawn il-klawżoli de minimis għal ċertu każijiet ta' eċċezzjoni, pero jiena naħseb li dejjem rridu niggarantixxu l-aċċess għas-suq u f'dan il-każ huwa l-aċċess għas-servizzi li aħna għandna bżonn. Din l-idea tal-inklużjoni hija idea ċentrali għal dan kollu. Aħna din nippruvaw niggarantixxu aċċess għas servizzi mhux biss fil-kuntest ta' ħlas, iżda anka fil-każ illi aħna rridu nipprovdu servizzi liċ ċittadini tagħna minħabba li s servizzi huma element importanti ħafna. Sa dwar il-collective redress, inti tkellimt fuq il-prinċipji ġenerali, tkellimt ukoll fuq il-fatt illi hemm ċertu inizjattivi leġislattivi li jistgħu joħorġu minn dan il-qafas. Issa dan il-qafas naturalment jgħat jgħati kontribut għal komunikazzjoni u nafu li din l-inizjattiva leġislattiva tista' tkun waħda speċifika fil-qasam ta' kompetizzjoni kod kodeċiżjoni, però għandi mistoqsija. aħna fil-livell internazzjonali rajna kif l-Istati Uniti fil-fatt qiegħda tiftaħ investigazzjoni minħabba il-mod ta' kif ġabruhom ċertu kumpaniji fl-Istati Uniti minħabba li din kienet xi ħaġa li tista' jkollha impatt li kellha impatt anzi fuq l-Unjoni fuq l-Ewropa wkoll. Ġifieri aħna għandna jkollna investigazzjonijiet simili wkoll fl-Ewropa, ġifieri l-Ewropa fetħet investigazzjonijiet fuq l-imġiba ta' ċertu kumpaniji fis-suq u hemm standard ta' kompetizzjoni li huwa stabbilit u miftiem mal-awtoritajiet tal-Istati Uniti din hija xi ħaġa importanti ħafna f'dan il-qasam. U mistoqsija tal-aħħar, ir-regolamentazzjoni u l-kompetizzjoni, aħna nafu li hemm numru ta' aspetti li huma importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il-kompetizzjoni, u importanti ħafna li nkunu nafu x'inhi l-pożizzjoni tiegħek u se tkun minnhom il-qudiem. Pereżempju, Dak għandu xaqsam l-agrikoltura. Aħna rridu nizguraw l-ewwel qabel kollox illi jkunna kompetizzjoni ġusta, però fl-istess ħin irridu nevitaw illi jkun hemm komunikazzjoni li mhijiex simetrika. Ir-roaming x'ngħidu għal kompetizzjoni f'dak il-qasam meta qegħdin qiegħda titfassar leġiżlazzjoni naħseb li rridu niżguraw l regolamentazzjoni tkun tajba u tissodisfa l ħtiġijiet tal-kompetituri. Grazzi ħafna Iva Nasib daw kienu ħames mistoqsijiet fil-fatt li inti saqsejt, ġifiri nħalli fidek eh, sur kummissar sabiex inti tkun tista' tfiġib daw kienu ħames mistoqsijiet u mirsaq d nodu għam tnejn tnejn. Iva, tajjeb, mela ħanaddi għall-ewwel mistoqsija. Jiena ma naħsibx illi l-likwidità u l-għajnuna tal-Bank Ċentrali Ewropew minħabba li aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq self sewwa, ma ħasbux illi dawn għandhom ikollhom rwol ċentrali fl-analiżi tal- l-għajnuna statali. mbata għanna li jellej li l-għajnuna għall-likwidità, liquidity assistance. Aħna nafu koll li din hija part importanti fil-sistema tal-Bank Ċentrali Ewropew u nafu illi din mhijiex ħaġa illi hija parti unenija mill-arna statali. Dak li aħna naħsbu għali li kull meta jkun hemm għajnuna pubblika fil-qasam ta' garanziji jew nkella fil-każ illi kollok assi tossiċi jew nkella meta jkun hemm għajnuna li tingħata min-naħa tal-gvern. U dan jorbot mal-pakket straordinarju u l-linji gwida li kienu stabiliti fl-aħħar tas-sena 2008 bidu tas-sena 2009 aħna f'dawk il-linji gwida konna stabilixxejna ċertu limitazzjonijiet u ċertu ristrittazzjonijiet tal-għajnuna li tista' tingħata lill-awtoritajiet pubbliċi u aħna tkellimna wkoll fuq ristrutturar li għandu jsir bħala kwipokko fil-kuntest tas-suq intern. Aħna nafu illi għandna bżonn ta' tqassim ġust bejn interessi tagħna u l-krediti tagħna ġifieri il fat li aħna ninkludu dawn f'dawn is-servizzi wkoll servizzi ta' interess ġenerali il-fatt li aħna nixtiequ nelbu ċertu restrizzjonijiet dan il-qasam nafu dan huwa suġġett importanti ħafna u naqbel iva meta inti għattej dan u mal-spiritu li biħed titkellem. Iżda jina nishtiq nissaqfu l-fat li regolamentazzjoni tal-għajnuna publika li tista' tingħata lill-SGIs u dak huwa propju dak li aħna qegħdin nieħdu ħsieb grazzi għal bażi legali ta' li basata fit-trattat il-ġdid ma sibx li huma nis servizzi pubbliċi u xi parti minnhom biss illi ħad naħsibha, ftit minnhom aħna ħad naħsibhom ukoll fuq livell Ewropew minħabba li nafu li xi ftit minnhom huma diġà stabiliti grazzi għal leġiżlazzjoni Ewropea. U nafu li f'trattat għandna diskrezzjoni, għandna ċertu flessibilità li qed tingħata lill-Istati membri li permezz taħħa servizzi universali jitħallew fidejn l-Istati membri. U illi hemm ċertu fil-fatt obbligi li huma stabiliti mill-leġislazzjoni nazzjonali jistgħu jitqisu li huma jnuna statali, però mbagħad għandna deċiżjoni li aħna nistgħu nipprovdu dawn is-servizzi universali minħabba li dawn ma jiddependux biss fuq il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Xi kultant din tkun deċiżjoni li tittieħed mill-Istat membru meta huma jkunu qegħdin jużaw il-kompetenza tagħhom f'dan il-qasam. Ġifieri jiena nifhem ir-raġuni għalfejn fejn tistaqsijin din mistoqsija iżda dan l-istrument li aħna qegħdin nitkellmu dwaru meta nirregolaw l statali l-SGI u dan jew l-pakketti l-oħrajn li tisemmej dan ma jkoprux l-elementi kollha ta' din il-politika u ta' din l-istrateġija għas servizzi pubbliċi u ta' collective redress. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa li qed ħafna drabi f'dan il-kumitat il-Kummissjoni qiegħda taħdem fuq il-bażi ta' konsultazzjoni pubblika. U aħna adottaw komunikazzjoni fl-ħar tas sena ta' din is-sena dwar prinċipji illi għandhom jikkontrollaw il-collective redress fuq uh, livell Ewropew. U mbagħad bazi ta' din il-konsultazzjoni pubblika aħna nkun nistgħu naraw x'inhu huma l-alternattivi għad-definizzjoni ta' dawn il-prinċipji f'dawn l-qosma speċifiċi. Naturalment, aħna nafu illi jista' jkun hemm ċertu reperkussjonijiet leġislattiva anke fil-qasam tal-kompetizzjoni minħabba li aħna nafu li mhux il-kompetizzjoni biss hija affettwata mill-collective readers iżda hemm ukoll osma oħrajn fejn wieħed ikollu bżonn illi kollu dawn ir-regoli speċifiċi illi jitħlu f'dan kollu. Però nafu illi dan kollu ħajkun deċiż fiħdan il-Kummissjoni grazzi għal dialogu mal-Kunsill u mal-Parlament wara li ħana nkunu adottajna il-komunikazzjoni fuq il-prinċipi ġifieri Il-kummissarju kollha li kienu voluti f'dawn il-kwistjonijiet qalu li kull leġislazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-proċedura ta' kodeċiżjoni. Aħna ħanżaw il-bażi legali li hemm ħtieġa sabiex aħna niżguraw li l-kodeċiżjoni dejjem tkun imħarsa. Dak għandu xaqsam kooperazzjoni fuq bażi nazzjonali aħna nafu u smajna wkoll kollegi oħrajn qalu din hija xi ħaġa importanti ħafna, għandna bżonn ukoll kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi, bħall-Istati Uniti, l-Istati Uniti għandhom kumpaniji illi fil-fatt huma affettwati ħafna drabi f'kwistjonijiet ta' kartels u antitrust aħna għandna kooperazzjoni eċezzjonali ma' l-imsieħba tagħna fl-Amerika ta' Tramuntana u ma' l-FTC li hija l-Kummissjoni tal-Kummerċ Federali. Aħna għandna ħafna komunikazzjoni bejn id-dipartimenti tagħna, aħna nagħmlu skambju ta' informazzjoni regolari wkoll u, u Nafu li naturalment aħna nagħmlu dan l-iskampju eh, ta' informazzjoni sakemm naturalment din informazzjoni ma tkunx informazzjoni konfidenzjali u hemm ċertu kwistjonijiet bħal pereżempju eh, fil-Dipartiment tal-Ġustizzja nafu li hemm ċertu informazzjoni ta' konfidenzjalità ehm, anka ċert waqsma leġislattivi li minħabba fek ma jistawx jituna informazzjoni, ċert waqsma li kienu iktar issa liberalizzati, miż-żewġ naħat, u għalhekk hemm iktar eh, skambju ta' informazzjoni. Is-Sur Barnier fost l-oħrajn jgħid illi ħafna drabi u kun iktar faċli huma mill li huma jikkoordinaw bejnietom fl-Amerika stess, ġifiri. Aħna nafu li kienem ċertu elementi fil-passat fuq dan iżda l-lum ma nistgħux ngħidu li dan huwa l-każ. dwar regolamentazzjoni l kompetizzjoni u termini għal collective redress din hija xi ħaġa li jiena defendejt bosta drabi anka fil-qasam tax-xogħol u l-industrija u anka f'dak li għandu xi il-collective redress fil-każ ta' ċertu kumpaniji nafu li dan jista' ikun parti minn każijiet ta' kartell pereżempju. Aħna nafu li kien hemm eh, l-eċċezzjoni għas-settur tal per pereżempju. Pero din kienet l-aħħar eċċezzjoni li sart, kienet l-ewwel u l-aħħar eċċezzjoni f'dan il-każ. Aħna m'għandniex naraw illi l-kartels isiru legali fl-ebda settur. Aħna nafu li f'ħafna mis-setturi għandna ħafna kooperazzjoni tajba bejn regolaturi u s-settur u ehm, għal din raġuni aħna nafu wkoll li għandna koordinazzjoni strutturata tajba b'ħafna, aħna nafu x'nu għarwal ta' regolamentazzjoni, x'nu għarwal ta' kompetizzjoni. U fil-każijiet tagħna, fil-każ ta' Telekom, fil-każ ta' bostoqsma differenti, Fil-dawn il-każijiet ta' komunikazzjoni aħna għandna kooperazzjoni tajba ħafna u jiena naħseb ukoll li aħna qegħdin nużaw iż-żewġ strumenti bl-iktar mod għaqli ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nikkoordinaw u nagħmlu l-istrumenti kompatibbli ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nsegwu l għanijiet tagħna. Ringrazzjak. We've had uh... Grazzi ħafna. <clears throat> Kellna ħafna rikesti għal kelma u għalhekk rridu nżomma fil-qosor fil-mistaqsijiet. Ħan nippruvaw fl flimkien mhix kompetizzjoni ta' min jistaqsi l-iktar domandi meta mqabbel ma' min jkun staqsa qabel. Skont l-istandi l-Eliza Ferreira, Hockmark, Xuntis, Mbagħad Sofi Okoni u Silvi u Gulard. Mbad ħanala l-lista. U għalhekk jekk ikolkom xi zbiħ sbieħ wara dan, jiddispjaċini. Sir Peter. Grazzi ħafna jiena fil-fatt nixtieq illi insegwi l-eżempju eċċellenti li tal il-kollegi bħames mistoqsijiet. Jissa jiena nsaqsitni ħalli nittama li ta' wara saqsi biss ħalli naraw kif nimxu. Ejja naraw insomma Dak li għandu xaqsam lajnuna statali u l-servizzi ta' interess ġenerali, jina nishtiq l-ewel qabel kollox nishtiq nirringrazzja l-Kummissarju Almunja illi jitkellem speċifikament fuq dan is-suġġett minħabba li wara komunikazzjoni li aħna rajna f'Marzu aħna rajna fil-fatt kemm intom qegħdin eh, għaddejjin b'konsultazzjonijiet dettaljati u eh, mill-diskussjoni li aħna kellna fuq livell personali fi Strasburgu aħna nafu kemm dan għandu valur, aħna naħsbu wkoll li f'dak li għandu x'jaqsam eh, mit-timetable aħna għandna bżonn xejn iktar orjentazzjoni meta aħna nafu l-mota kif qed jimxu l-affarijiet hawnhekk f'dan il-Parlament minħabba li l-Parlament nafu li beda daqsxejn tard u nittamaw li aħna nkunu nistgħu nidu azzjoni li tkun relevanti għad-deċiżjoni mela Jiena għandi tleq mistoqsijiet mhux tnejn. Jiena l-ewwel nett nixtieq nilqa il fatt li inti tkellemt fuq l-għajnuna statali u l-fatt illi aħna qegħdin nippruvaw ukoll ninkludu s-servizzi ta' interess ġenerali u illi aħna qegħdin nippruvaw nintroduċu din ir-regola de minimis sabiex aħna neskludu il-qasam l-qasam li kopri l-iktar servizzi eh, żgħar fuq ta' natura lokali. Jiena naħseb illi maġġoranza tal-istati membri għenu ħafna hemm bosta oqsma fil-fatt illi żgur ħajkunu inqas komplikati minħabba din ir-regola de minimis u għandi mistoqsija wkoll f'dak li għandu x'jaqsam dan id-dmir ta' modifika aħna nafu li anke fil-każ ta' sptarijiet li inti semmejt aħna nafu li hemm bżonn dan Eh, l obbliku ta' bidla u jena nishtuq nkun naf jekk hemmx ukoll oqsma oħrajn ta' servizzi soċjali inti tista' timmaġina illi nistgħu neskludwhom minn dan l obbliku ta' notifika, pereżempju l-għajnuna li tista' tingħata lill-anzjani, il-kura tas-saħħa illi għandha karattru lokali ħafna. Tini mistoqsija tiegħi hija mistoqsija illi hija marbuta ma' dak li aħna diskutejna fi Strasburgu ġifi l-kwistjoni tal-effiċenzja tas-servizzi ta' eh, ta' natura ġenerali fil-fatt, ta' interess ġenerali, skużawni. Aħna nafu wkoll li l-Kummissjoni bħalissa prova tipprova tintroduċi ċertu kriterji f'din l-analiżi u jiena nista' nifhem ukoll li bil perspettiva ta' dak li qed sit taxxi Pala ċittadin Ewropew din hija xi ħaġa nistgħu nifhmuha, però l-bażi legali ma nistax nifhimha jiena u meta l-Qorti tal-Ġustizzja fil-fatt stabilixxi ċertu kriterji għall-għajnuna statali u mbagħad il-kompetenza ta' analiżi tal-Kummissjoni tieqaf hemmhekk. Jiena mhux qed nitkellem fuq eh, kif wieħed jista' jara l-Kummissjoni qiegħda tipprovdi ċertu kriterji, iżda qed nitkellem fuq din il-kompetenza ta' analiżi. Ħaġa oħra għandha x'taqsam mill-lat eh, demokratiku ġifri l-artiklu 14 u ġilli huma l kondizjonijiet tal-mod ta' kif jistgħu jaħdmu tajjeb dawn is-servizzi ta' interess ġenerali, speċjalment dawk ta' natura finanzjarja u nafu illi dan kollu ħajkun stabilit anka fil-kuntest ta' regolament. Il-Kummissjoni dak fil-każ ta' dan is-suġġett li aħna din niddiskutu fil-futur qarib aħna eh, nafu nistgħu nistennaw il-Kummissjoni ħadd prezenta proposti fuq dawn. Grazzi. Ah, uh, uh, uh, Il-President, Lisa, forsi tista' tresaq mistoqsija tiegħek issa koll? Inkjoġbu. Tobrigada. Tobrigada, signor Kommissarju, per stare mais. Grazzi, Kummissarju, għall prezenza tijak għawnek fostna u għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija rigward il-falliment tal-banek jew l-appoġġ l banek f'każ ta' diffikultajiet jkun qed jaffaċċaw. F'mumenti ta' kriżi kien hemm interventi ta' emerġenza. Iżda llum il-ġurnata diffiċli għalija li nifhem li fil-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' 25 ta' Marzu kien hemm rakkomandazzjoni biex wara stress tests li hemm fir rigward il-banek sta għal pajizi individuali li jintervjenu jekk ikun hemm bżonn għal problemi li kunu feġġow fil-banek. Iżda fl-istess ħin qed ikun hemm dowmin ta' regolamentazzjoni Ewropea f'Settembru. Iżda fil-konklużjoni tal-Kunsill m'hemmx referenza għal leġiżlazzjoni ġdida Ewropea u allura l-mistoqsija tiegħi hija din. Ħajkun hemm swieq nazzjonali li jkunu autonomi fil-ġestjoni tal-kriżi u jimxu għal rashom fil-rigward il-banek għax ikdan dan huwa l-każ ikun ta' tħassib. U t-tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-mistoqsija tal-kollega Podimata. Għandi xi dubi meta nisma' li fil-każ tal-Aġenzija ta' eh, rating, credit rating agencies, ma kienx possibbli li jkun hemm xi domendi. Kien hemm xkejl, kien hemm il-prassi tal-kartels, Kien hemm interventi ftehimiet jew inkella nuqqas ta' trasparenza. Naħseb li dawn l-elementi kollha miġbura flimkien juru jikkonfermaw li tassew hemm oligopolju li qed jeqret il-kompetizzjoni fuq is-suq u qed ixeklu u għalhekk nitleb li jkun hemm data prevedibbli għal deċiżjoni ġdida tal-kulleġġ tal-kummissarji propju fuq dan is-suġġett u fl-aħħar mill-aħħar toħorġu b'data l-inizjattiva ġdida fir-rigward il-kontroll tal-CRAs, tal-Credit Rating Agencies. Forsi tiftemu ma l-Istati Uniti fuq dan is-soġġett iżda naħseb li huma soġġetti li l-ewwel għandna nittrattaw fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea b'urġenza naqbel miegħek xorta waħda meta tajt li hemm bżonn li jkun hemm deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu iżda aħna ma nistgħux nixħdu kemm għad-deċiżjonijiet politiċi kif ukoll id-deċiżjonijiet serji minħabba l-effetti perikolużi fil-rigward il-kompetizzjoni minn dawn l-aġenziji fuq is-suq. Grazzi. Il-Kummissarju, l-ewwel tweġiba lis-Sur Simon. Fuq l-eżenzjoni mill-rekwiżiti ta' notifika skont il-pakket Sissa tissa mill-2005 din hija deroga li tkopri il-qasam ta' djar soċjali u l-isptarijiet. Jiena nissuġġerixxi li nestendu din l-eżenzjoni li servizzi oħrajn. Lista ta' servizzi soċjali li ġi diskussa mal esperti per eżempju, kemm fih dan il-Kummissjoni kif ukoll brabta mal-pjattaformi soċjali Jiena l-tqajt magħhom il-bira u l-tqajt ma' esperti hawn fiħdan il-Parlament Ewropew u aħna għamilna sensiela ta' analizi differenti biex niprofaw niddefinixxu xem xie kostitwixxi s-servizzi ġenerali t-interess ġenerali l-SGEI. Ħajkun hemm oqsma li jkunu soġġetti għal dibattiti jew tilwimiet kif għanna u kol brabta ma l-SGEIs u għalek rridu nitrattaw dawn il-kustjonijiet. Meta dawn ifedġu. Kif kont etnajt li sinjura Indvelt? Fuq l-effiċenza. Ma naħsibx li hemm problema marbuta mal-bazi legali, meta qed naraw li hemm konsolidazzjoni fiskali, austerità, nuqqasijiet u toħ totali fil-nefqa pubblika ta' men sens li kumpanija li tkun qed tipprovdi SGEI fuq skala kbira tkun soġġetta għal awtorità. Din hija awtorità fiħdan l-istati membri li tafda tal-loka l dawn l-SGEIs l-fornitur u dawn l-fornituri ikunu ikunu jitolbu li jkun hemm aktar effiċjenza u aktar valur għal flus il-konsumaturi. Jekk ikun hemm ta' efficienza, ovvjament mbagħad iċ-ċittadini u l-utenti ta' dawn is-servizzi ħajkunu qed jibbenefikaw. Jekk ikun hemm kisbiet ta' efficienza jista' jkun hemm sim ta' informazzjoni bejn l-awtoritajiet pubbliċi u anke l-fornitur. U din hija l-kwistjoni ewlenija u naħseb li għandu jkun hemm sim ġust tal-kisbiet li nkunu għamilna. Din hija regola li tapplika wkoll fil-trasport fis-settur ta' trasport fuq it-toroq u naħseb li dan huwa għall-interess ta' ċittadini kollha u għall-ekonomija in ġenerali u għalhekk ma naħsibx li għandna problema hawnhekk. Jiena nħoss li hija tajba li nistennew minn fornitur ta' servizzi pubbliċi ġenerali li jaħdem b'aktar efficienza. U l-beneficjeri ta' dan ta' din l efficienza ġdida u akbar tkun tinkludi l-awtoritajiet pubbliċi u l-utenti ta' dan is-servizz. Fuq l-iskrutinju tal-forniment tal-SGEI, il-bazi legali tal-artiklu 100 u sitta huwa propju il-bażi legali. M'għandix dubju li kif weġibt li sur Sanchez Prezeido jiena ressaċċi punti propju dwar l-artiklu 14. Meta naraw li rridu namlu skrutinju għall-għajnuna tal-Istat fir rigward il-forniment ta' servizzi ġenerali ta' interess ekonomiku, nafu li għanna l-artiklu 106 ta' trattatu, naħseb li l-artiklu 14 isemmi bla ebda preġudizzju il-kompetenzi fir rigward lajnuna mill-Istat. Speċjalment meta qed nirreferu għall aspetti oħrajn tal-SGEIs. Fir rigward il-mistoqsija ta' Senjora Ferreira. L-istress tests għal-banek. Il-mod kif ġew mixtarra l-konklużjonijiet, l-istati membri ġew mistoqsija dan li ġejn. Intom lesti ġolla darba jkun hemm pubblikazzjoni tal-riżultati tal-stress test li tipprovdu l kapital meħtieġ lill-entitajiet finanzjari konċernati u dan irid isir b'mod ta' malajr kemm jista' jkun għax inkella ħajkun hemm kwistjonijiet ta' insolvenza u fallimenti tas-suq. U anki fallimenti tas sistema din hija xi ħaġa li rajna fl-imoddi u xi ħaġa li tallimna mill-kriżi. Il-Kunsill naħseb li kellha raġun meta qal li l-ewwel nett neħtieġu li nkollna aktar kapital fuq is-swieq U jekk is-suq ma jkunx pożizzjoni li jipprovdi il-kapital li kollu bżonn entità finanzjarja, imbagħad kull gvern fl-istati membri irrid ikollu xaħġa ħaġa xi għodda xi strumenti li jkun jista' juża biex ikun jista' jintervjeni. Lajnuna mill-istat fir rigward kull euro li jkun qed jintefqu minn l-entitajiet pubbliċi lill-entitajiet pubbliċi mill-istati membri bħala żieda ta' kapital pereżempju jew garanzija mill-istat jew inkella appoġġ għall-assi tossiċi għal kull euro li jintuża l-entitajiet finanzjarji jridu jibatu pjan ta' ristrutturar lill kummissjoni u aħna rridu nanalizzaw dan il-pjan ta' ristrutturar. Biex bekk innaqsu il-balance sheet ikun hemm ristrutturar li fl-aħħar mill-aħħar iwassal għal entità finanzjara viabli li jkun hemm investiment fis-sot li jevita li jkun hemm negozji li jħbow ċertu oqsma jew kunem hemm attivitajiet eh, strambi jew mhux trasparenti jrid ikun hemm ta' ristrutturar ċar u nevitaw li jkun hemm kull tip ta' distorzjoni fuq is-suq jew nippruvaw nilimitawh. Ġifieri jekk ikun hemm infieq ta' anke euro wieħed irid ikun hemm pjan ta' ristrutturar u aħna rċevejna sissa 20 pjan ta' ristrutturar u naħseb li ħajkun hemm aktar minn dawn il-pjanijiet fil-ġejjieni. Għandna tliet pajjiżi ta' żona euro li għaddej minn pjan ta' aġġustament ekonomiku, Greċja, Irlanda, Portugal, għamilna aktar progress mill-naħa tal-Irlanda, mill-Portugal għamilna tajna ħarsa lejn il-pjanijiet ta' ristrutturar u jina ċert li ħajkun hemm aktar pjanijiet fil-ġejjieni. Issa fuq il-CRAs, l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Jiena għandi dubi u kull jum jiena ħan nistaqsel departimenti differenti tiegħi jekk hemm xi elementi jekk kienx hemm elementi ta' antitrust marbuta ma' pożizzjoni dominanti jew inke l-aksur tal-artiklu 101. M'għandix elementi sissa u m'għandix evidenza biżejjed bħalissa li n-nidi investigazzjoni uffiċjali li għandi bħalissa fidejja hija impenn tal-Kummissjoni li jkun hemm eh, abbozz ta' regolament ġdid fil-ħarifa li tkun it-tielet inizjattiva mill-bidu tal-kriżi u jiena naqbel miegħek li din hija talba urġenti. Hemm punti di vista differenti fuq kif ħanamlu regolamentazzjoni u hemm ukoll dibattitu intern bħalma saħqet is-Sinjora Podemata Issa, jiena referejtu ukoll għal kredibilità tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu u nafu li s-swieq jistgħu jaqblu li l-kredibilità intlaqtet mhux ħażin f'din il-kriżi. U ġiet affettwata. Il-fatt huwa iżda li aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu għandha klassifikazzjoni li ovvjament ikollha effett dirett fuq is-swieq. Il-Bank Ċentrali Ewropew il-ġimgħa li għaddiet ħa pass f'rabta mal-Portugal li naħseb li kienet xi ħaġa straordinarja. Qalet ma jinteressanix x'inhija l-klassifikazzjoni tal-kreditu tiegħek u kemm jista' jkun hemm klassifikazzjoni fir rigward il-qasam tad-dejn sovran? Ma nafx fur rigward ta' Il-President, grazzi mbagħad xuntis. Nixtieq indur u nitkellem dwar is-sitwazzjoni tal-SGEIs, l-interessi ta' servizzi ta' interess ġenerali u ekonomiku. Jiena naqbel mal-komunikazzjoni iżda nixtieq nieħu sehem f'din id-diskussjoni Din hija diskussjoni immirata biex naraw kif nistgħu jkun hemm semplifikazzjoni u aktar kjarifika tal-proċeduri u naħseb li hija importanti ħafna naqbel ma' dan. Iżda nemmen li rridu nżidu perspettiva oħra ma' dan li kunem semplifikazzjoni u kjarifika u kol mill-perspettiva ta' kif aħna ħanħadnu l-aqwa żviluppi f'dawn l-osma. U naħseb li din hija nieqsa jekk nkun frank dwar il-komunikazzjoni hemm nuqqas ta' l-approċċ li għandna bżonn biex niżguraw li jkollna l-aqwa żviluppi possibbli f'dan il-qasam huma kruċjali għall istati membri għall ċittadini u għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Jekk nagħtu ħarsa lejn dawn l-SGEIs ħajkunu kruċjali għall kompetittività Ewropea. U l-ħaġa importanti hija għandna setturi kompetittivi wara kollox u għandna kompetizzjoni li twassal biex iċ-ċittadini kollha id-dritt jitolbu li ikonna u jkonna u koll iżviluppi xirqa tal-fornituri ta' dawn is-servizzi jekk nagħtu ħarsa lejn li moddi lejn istorja kien hemm tibdilit kbar fis-settur ta' telekomunikazzjoni. U ħajkonna dan fis-settur ta' trasport, fil-posta, l-enerġija u setturi oħrajn ukoll. U sur kummissarju, Jiena dan l-approċ nħoss li huwa nieqes u nħoss l-importanti li meta terġa' twaslinna proposta oħra, importanti li dan l-aspett iddaħluh. Għaliex hemm differenza importanti bejn l-għajnuna mill-istat l fornituri jew l servizzi Iżda għandna tradizzjonijiet differenti fost l-istati membri, però nħoss li huwa importanti tassow li jkun hemm proposta minna ħada tal-Kommissjoni biex ikunu nistgħu nkopru aktar attivitajiet transkonfinali li jkun hemm aktar emerġenza tal-mexxejja globali f'dawn l-osma u għalhekk mhix kwistjoni ta' kjarifika jew semplifikazzjoni biss għaliex is-sogru huwa li meta jkollok innaqqas tal-approċ dinamiku, il riskju huwa li tkun qed tissemplifika u tikkjarifika biex ittejjeb l-istrutturi tal-lum u dawn mhux kompetittivi u mhux qed jikkontribwixxu għal kompetittività li għandna bżonn fl-Ewropa. U għalhekk nixtieq nistaqsik kif ħadd titratta b'dan il-fatt li ħanna rispettaw is-sussidjarjetà u tradizzjoni differenti iżda fl-istess ħin niżguraw ukoll li nistaw ikonna aktar kompetizzjoni, aktar pluralità u aktar fornituri ta' servizzi. Għaliex jekk dan ma niksbuħx, nkun qegħdin inxeklu l-ekonomija Ewropea u l kompetitivita Ewropea. U għalhekk nixtieq li nżidu l-ambizzjonijiet u mhux biss tagħmlu semplifikazzjoni u kjarifika biex l-affarijiet jimxu għall-aħjar. Grazzi. Grazzi, Nikolas. Grazzi, President. Kommissarju, nirringrazzjak ħafna l preżenza tiegħek illum u peress li dal-waqt hemm konklużjoni tal-aħħar laqgħa tagħna qabel il-btejjel tas-sajf nixtieqlek il-vaganzi tajbin tas-sajf. Madana kollu biex nevita li meta nkun qiegħed fuq il-bajja joqogħdu jistaqsuni ħafna affarijiet nixtieq li jkollek aktar serħan il-moħħ qabel immur għal tajjel tas-sajf. L-ewwel qabel kollox. Jien rrid nirreferi għal CRAs, l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Madana kollu, Redding, Barroso, Barnier, flimkien intom bħala Kommissjoni qed tajdu li dawn l-CRAs qed jimxu ħażin u qed tajdu li ħatresqu t regolament fil-ħarifa. Iżda jien nistaqsi għal dan it-tieni regolament. Dan it-tieni regolament wasal biex jistabilixxi mill-ġdid il-kredibilità fil-settur ta' CRAs. Waċar li Dan kien meħtieġ minħabba r-riżultati tal-ewwel regolament u għalhekk nistaqsi x'inhija l-intenzjoni wara dan it-tielet regolament. X'tixtiequ tiksbu? Fi rigward imbagħad il-testijiet tal-banek, is-solitu, is-soltu daw il-banek jirnexxilhom jimxu l-qoddim grazzi għal dawn l istress test, allura għalix memx krezi bankarja, għalix memx situazzjoni li sejra zmerċ, forsi għaliex dawn l-entitajiet bankari iħossu li dawn stress tests mhumiex ħorox biex ngħidu hekk. Dawn it-testijiet li l-banek kellhom jgħaddu minnhom. Fihom xenarji li jkunu eh, qed jiġu diskussi fil-gazzetti ta' kuljum, ħruġ mill-Ewro pereżempju, eżempju, x-xenarji li jiġu diskussi fi stress test. Huma dawn jew le? Mbagħad l-aħħar mistoqsija li għandi sur kummissarju ħadd ma spjegali xirit l amf għal zona euro. Iżda bħala kummissarju tal-kompetittività nitolbok l-IMF jħossem ħafna programmi ta' finanzjament, jitlob ħafna affarijiet, jitlob li jkun hemm modifiki strutturali, u għalhekk nistaqsik, inti temmen tassow li it-talbit tal-Fond Monetarju Internazzjonali ikunu jistaw jitqisu bħala forma ta' distorzjoni jistaw waslu għal distorzjonijiet fuq is-suq grazzi u l-vaganzi tajbin tas-sajf. Grazzi ħafna l-ewwel nes nibda mis-sur Hockmark. Jiena naħseb li rrit nispiega xi strument nixtieq nuża u f'Jannar fid-deċiżjonijiet fuq l-SGEIs. Mhux qed nitkellem dwar l-istrateġija ġenerali u fuq ir-rwol ta' servizzi ta' interess ġenerali u ekonomiku fl-ekonomija tagħna din huwa kompetu usa u mhux ma jaqax fuq ir-responsabilità biss tal-Kummissarju tal-Kompetizzjoni qed nitkellmu dwar l-għajnuna mill-Istat u fuq dan jien qed naħdem. Fil-rigward il-konsiderazzjonijiet ta' effiċjenza li diskutajt qabel ma' xi wħud mill-kollegi, nippruvaw ntejbu wkoll xi aspetti tal-ħidma ta' dawn l-entitajiet ekonomiċi li qed ippurnu servizzi ta' interess ġenerali fis-swieq tagħna iżda din hija xi ħaġa parzjali. Approċċ usa skont dak li konta titlob intalih huwa l-fatt li fl-Ewropa għandna lista ta' regolamenti settorjali ta' setturi fejn is-servizzi ta' interess ġenerali u ekonomiku huma importanti ħafna. Għandna regolamenti settorjali għat telekomunikazzjoni, għall-enerġija, għat trasport, għanna għal servizzi tal-posta u koll dawn ir-regolamenti settorjali li taf dwaru tafu sow fuq xi nitkellem għax intom il-leġislaturi dawn huma konsiderazzjonijiet li għandhom ikunu mħadna fil-direttivi. Il-kontroll tal-għajnuna tal-istat huwa strument li ħafna jiena ħarqan ħafna u nipprova nagħmel l-almu tiegħi biex imexxih il qudiem iżda biss dan istrument ħadd ma jista' isolvi il-problemi tal-ekonomiji tagħna, l-efficienzi tal-fornituri ta' servizzi tagħna, l-kompetittività ta' dawn is-servizzi transkonfinali fih dan is-suq intern, li lin mis-suq intern, eċetera. Dawn huma kwistjonijiet aktar usa li jridu jiġu trattati permezz ta' strumenti tagħna. Dan l-istrument iżda jixtieq li jkun hemm l-użu l-aktar effiċjenti possibbli tal flejjes ta' minħalla 16 mingħajr ma jxekkel il-kwalità tas servizzi pubbliċi li ċittadini jirċievu. Din hija kwistjoni importanti ħafna iżda mhux l-unika waħda u dan xtaqt intenni. Fi rigward is surċutis ħan nitkellem bl-Ispanjol. Nittama li ma jgħodux jistaqsuni dawn l-affarijiet meta mmur fuq il-bajja, nittama li nkun nista' nilbes un-nuċċali tax-xemx u nkun noqgħod nista' naqra l-kodba Ma nafx kemm ħanqatta l-vaganzi tiegħi tas-sajf fuq il-bajja xorta waħda, ma din hija kwistjoni oħra. Fuq is-CRAs, l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Jiena nħoss li kien hemm żewġ regolamenti separati li jitrattaw aspetti differenti, żewġ regolamenti mill-bidu tal-kriżi u l-Unjoni Ewropea kienet l-ewwel biex telleżizla fuq ċertu aspetti tal-CRAs. Madana kollu hemm oqsma oħrajn li rridu nittrattawhom. Jekk dan huwa l-każ, allura iva ħarres u leġiżlazzjoni. Aħna qed inħejju abbozz regolament u naf li mhux ser ikun l-aħħar regolament li u għandna bżonn nagħmlu regolamentazzjoni għal ċertu aspetti. U neħtieġu wkoll nagħmlu tibdiliet għal regolamenti oħrajn biex neliminaw referenzi għal CRAs. Għanna bżon ninsaħħu il-kredibilità ta' taħit ta' deċiżjonijiet politiċi ta' entitajiet irridu nżidu l-kredibilità tagħhom biex nkunu nistgħu nitrattaw kriżi ekonomika u politika. Dawn huma kriżijiet li jistgħu jkollhom konsegwenzi politiċi kbar u seri u għalhekk irridu nagħtu ħarsa lejn il-mekkaniżmi lejn l-entitajiet li jieħdu deċiżjonijiet politiċi u niżguraw li jkollna l-ogħla kredibilità. Il-problema verament hija jekk aħna ħanaraw li kunem klassifikazzjoni għall-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu fi rigward stress, test issa. L-Aġenzija eh, ta' Supervizjoni tal-Banek li BA li tħares l-autoritajiet bankari u l-kap tal-EBA għal ħajkun hemm proposta imresqa nhar il-ġimgħa ġimgħa filgħaxija fil-fatt, mbagħad ħanaraw ser ikun ir-riżultat ta' stress tests. Nittama li bl-introduzzjoni ta' aktar trasparenza is-swieq ikunu jistgħu jikkalmaw u jimxu ħarira b'mod aħjar. Nafu li kien hemm ċertu kritika fil-swieq li kienet eċessiva. fil rigward l-IMF, aħna fil-żona euro nintroduċu programmi konġunti ma l-IMF u dan huwa l-każ ukoll għal tliet pajjiżi li jużaw l-euro, li qegħdin fiż-żona euro. Ija distorsjoni tal-kompetizzjoni ma nemmix li dan huwa l-każ għaliex dak li qed f'ċertu każijiet huwa li nintroduċu il-riformi meħtieġa insaħħu l-awtoritajiet nazzjonali u jiena kuntent li qed ekonem hemm żviluppi fil-kontraparti tiegħi li għet ikun involuti fin-negozjati u jiena kuntent li Dawn il-programmi li huma diffiċli u jibsa ħafna li iżda fil-każijiet kollha niżguraw li ikun hemm talba mibawta lil pajjiż konċernat biex isaħħaħ l-effettività u s-setat tal-awtoritajiet nazzjonali tal-kompetizzjoni biex ikunu konformi mal-regoli tal-għajnuna mill-istat Inħoss li dan huwa importanti meta nitkellmu dwar dawn il-programmi, speċjalment mill-perspettiva tiegħi ta' kummissarju l-kompetizzjoni. Il-President, issanna l aħħar żewġ mistoqsijiet, l-ewwel Sofi Ukorni, u mbagħad Sofi Gulard. Sofi. Lodwa tajba, kummissarju, grazzi tal-li jatawn fostna l-lum u nixtieq nistaqsi mistoqsija aktar ġenerali. ċertu oqsma l-unika regoli jew regoli ewlenin adottati mill-awtoritajiet nazzjonali huma regoli ta' kompetizzjoni. Enħdu l-eżempju tal-isport, per eżempju. Mem lebda proposta leġislattiva fl-Ewropa li tapplika speċifikament għall-isport u fis-suq intern minna l-oħra, partikolarment regoli ta' kompetizzjoni, dawn japplikaw għad-dinja tal-isport meta nitkellmu dwar l-attivitajiet ekonomiċi u għalhekk il-politika tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam hija meħtieġa u anke fuq smaħrajn speċjalment tal-SGEIs dan huwa definit biss bir-regoli tal-kompetizzjoni. Ir-regoli tal-kompetizzjoni mhux bil-forsu ma differenti skont kull settur minkejja li jista' jkun hemm differenzi ta' kif jiġu applikati ir-regoli. Mistoqsija li jmiss miex edem biex tangannak, mandi lebda interess personali f'din il-mistoqsija, iżda jiena nħoss li eh, huwa importanti politikament u ikun jista' jissudisfana li regoli kompetittivi ma jkunux ibbażati fuq għajdut li jiddefinixxu l-politiku setat tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, ħanerġu l-eżempju tal-isport kif nistgħu niddefinixxu ir-regoli ta' kompetizzjoni li japplikaw għall-isport. Meta mbagħad l-Unjoni Ewropea m'għandix is-setat jew il-politiki ċari fil-qasam tal-isport stess. Tista' titkellem l-Ispanjol għax inkun nista' nipprattika l-Ispanjol tajt is-Sinjura Sofi Okoni. Nitkellem li jmiss, is-Sinjura Goulart. Grazzi tal ġejt, kummissarju, Eliza Ferreira staqsi domanda li xtaqt nistaqsi u musan qot nirrepetija. Iżda għandi kumment. Il-kolleġġ dal-aħħar rifjuta li jadotta leġiżlazzjoni fuq is-servizzi bażiċi bankari. Nixtieq niġbitlek l-attenzjoni għal kumitat Ekon fejn aħna kellimna ma' eh, Sur Buzek ma' Sur Barnier u provajna ninvolvu l-utenti potenzjali li jkollhom aċċessi għas servizzi bażiċi bankarja. Bankarji hija kwistjoni ta' dinjità, hija kwistjoni li nżommu mal strateġija tal-2020 u rridu niżguraw li ċertu entitajiet bankarji ma jirrifjutawx ċertu klijenti jew jirrifjutawlhom li jkun hemm aċċess għal ċertu servizzi bażiċi. Nixtieqlek il-vaganzi tas-sajf tajbin iżda ma naħsibx li ħajkunu daqshekk paċifiċi. Grazzi. Sport, jgħid il-Kummissarju. il-mistoqsija ta' Sinjura Okoni. Jek niftakar sow fit-trattat il-ġdid hemm bażi legali ġdida. Id-dettalji jridu jiġu żviluppati iżda hemm bażi legali ġdida għal kompetizzjoni. Atem u kien għatem ċertu każijiet għal ċertu sports professjonali u attivitajiet ekonomiċi u anke għal mezzi ta' xandir u għax xandir in ġenerali din hemm ħafna attività ekonomika għaddejja f'dan il-qasam iżda hemm ċertu każijiet li għadna qegħdin neżaminawhom għaliex m'hemmx linji gwidi settorjali għalihom għal ċertu ċertu għajnuna mill-istat pereżempju għal kostruzzjoni u l-bini ta' infrastruttura tal-sport pereżempju u għalhekk kont qed niddiskuti każ partikolari ma' servizzi tiegħi li l-Ungarija informatna dwara. Il-Gvern Ungaris fil-fatt xtaq jintroduċi programm ta' finanzjament u ta' fondi għal kostruzzjoni ta' infrastruttura tal-sports biex jintuża minn ċertu klubs tal klubs professjonali u din toħloq problema għal kompetizzjoni għal l-sport settorjali. Bat għal notifika talbu jekk l-għajnuna mill-istat kompatibli jew le, ma nix linja gwida eh, settorjali bħal manna l-setturi oħrajn u hija l-ewwel darba li qed nindirizzaw din il-kwistjoni ta' sport u l-infrastruttura tal-sport rridu naplikaw trattat artiklu 107 u ħanaraw mal-autoritajiet ungarizi taħt liema kondizjonijiet din najnuna mill-istat tistax tkun kompatibli jew le. Għalhekk hija diskussjoni interessanti ħafna. Hemm aspetti oħrajn ukoll, aspetti ta' sport ukoll. li jistaw joħol u kwistjonijiet ta' kompetizzjoni għal leġizlazzjoni tal-antitrust. Madana kollu l-unika kas li analizzajna sissa għandu jaqsam mal-drittijiet audiovizivi u mal-liġijiet ta' xandara. Dan huwa aspett differenti madana kollu. Il-fatt li fi sport jew settur ieħor m'hemmx leġiżlazzjoni Ewropea ma twaqqafniex li napplikaw il leġiżlazzjoni Ewropea. Xorta waħda trattat japplika fl-Ewropa u japplika għall-għajnuna mill-Istat u aħna l-unika entità li tista' tikkontrolla l-għajnuna tal-Istat. Għandha x'taqsam mal-mergers, mal-antitrust u hemm sistemi differenti minn pajjiż għal ieħor. Meta napplikaw ir-regoli tagħna, xi kultant kollok tagħmel aġġustamenti tagħhom skont il-pajjiż li tkun ikun eh, konċernat. Jekk nieħdu l-każ ta' Franza pereżempju, rajna li il-monopoli ebu fis-settur tal-tlilaq ta' żwiemel. U kontent qed nitkellem mal kollegi tiegħi kemm hija xi ħaġa inkredibbli li nimsieħba Franċiżi tagħna ta' miegħi u batuli itri u fil-pajis ġar tiegħi f'pajjiżi ħadd ma kien ħajqgħod ħabber rasu fuq kwistjoni bħal din ta' tlilaq ta' żwiemel. Miex kwistjoni sensittiva jew taħraq bħal mija fi Franza u għalhekk jiena obbligat li dan inqisu u hemm ukoll differenzi settorjali ukoll fir rigward il-kwistjoni tal-għajnuna mill-istat hemm ħafna linji gwidi settorjali hemm iktar minn 30 linja gwida setturi differenti għal għajnuniet differenti mill-istat. U jekk ma jkunx hemm linji gwida tapplika it-trattat jew inkella il-kazistika jekk ikun hemm kazistika. F'dan l każ hemm il-kazistika li tejna nkunu nistgħu nadottaw nad regoli differenti skont is-setturi skont iċ-ċirkostanzi. Ma naħsibx li hemm xi nuqqas ta' kompatibilità f'dan ir-rigward il-kompetizzjoni hija meħtieġa bħalma nafu u il-kontroll tal-għajnuna mill-istat hija xi ħaġa li l-Ewropa biss tista' tagħmel jekk inħalluha f'idejn l-istati membri li jikkontrollaw l-għajnuna mill-istat tagħhom stess inkunu qed ngħidu li dan ifisser it-tmiem tas-suq waħdini. Is-Sinjura Gulard, fuq is-servizzi bankarji naqbel miegħek fuq dak li għat, ma nafx jekkem xi ostakli għal leġizlazzjoni Ewropea, biex nkun onest miegħek, ma nafx eżattament. Iżda mill punt di vista tal-kompetizzjoni tittara huma xkil għadħul bħala ostaklu potenzjali għal kompetizzjoni. dana kollu nisċert li l-aċċess ta' individwu għal kont bankarju per eżempju jista' jitqis bħala ostaklu li rrit ikun indirizzat minn punt di vista ta' kompetizzjoni minn ċert. Is-Sinjura Golard, kienet dwar diskussjoni li seħħet suppost fil-kolleġġ. 82 miljon persuna hija affettwata mill-Unjoni Ewropea, mhux qed nitkellmu dwar individwu, 82 miljun persuna li tikollhom problema fir rigward kont bankarju biss, mhux qed ngħid li hija xi ħaġa tal-antitrust. hija mistoqsija fil-qosor ukoll. Hemm nistaqsa ħames domandi u jinstaqsej domanda waħda. Grazzi ħafna tajt il-President, grazzi Kummissarju, ħanerġaw narawk hawn fostna nhar 22 ta' Settembru, mhux 22 ta' Lulju, l-erna xilek tiżgitxa minn din id-data u issa rridu niddiskutu tlet oqsma ta' politika għanna sija għal dan ix-xogħol u suppost ħad li posti viċi-president fil-presidenza u għalek nishtiq nitlob il-persona li jmiss anzi le, hija tawn. Hija viċin il-viċi-president ħad li posti, tajjeb pwist mela ngħaddi l-kelma mbagħad lil Jose Marcia Margalio biex jieħu l presidenza fideħ. Grazzi.

vamos a... Signori, nkomplu għalek, eh, nkomplu bil-agenda tana. Għanna il-rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropeja. Lissija. Buen amigo Andrés Schwab. Il-rapport rapporter il-ħabib tiegħi Andrea Schwab. Dina Sur President, naturalment id illi ma smajtek xed, ħna nafu li ħan nitkelmu fuq collective readers, nħu għas li għanna l-opportunità sabiex nitkelmu fil-bidu, ħna nafu li fuq dan il-sujġet ħna diskutejna Eh, bosta drabi u jiena għandi l-unur għal dan il-kumitat sabiex nirrappreżenta dan il-kumitat li nirrappreżenta l-pożizzjoni flimkien mal-partiti l-oħrajn kif jiena diġà konna diskutejnija fil-kumitat tal-kompetizzjoni. U naturalment l-iktar ħaġa importanti hija jekk aħna aħniex ħanaraw li ħajkun hemm dan l-istrument orizzontali kif kien maħsub iżda aħna qegħdin naraw li minnaħat tal-Kummissjoni qegħdin jgħidulna qegħdin naraw jekk għandhom xi proposta fuq l-qosma kollha għon kalla jekk dan istrument legali minħabba illi nafu illi dan mhux huwa strument illi qed jintuża mill-maġranza tal-istati membri dan huwa strument li mhuwiex sviluppat biżejjed. U naraw illi jekk huwiex minħabba fek aħna għandna bżonn illi nirrestrinġu forsi l-kamp ta' applikazzjoni daqsxejn ħalibek naraw illi dan ikun qed eh, jimplement ikun qed jiffoka direttament fuq il-qasam tal kompetizzjoni. Naturalment f'dak li għandu x'jaqsam il-konferma illi il-Kommissjoni tagħna f'dak li għandu x'aqsam il-ħidma tagħna f'dan il-qasam u l-artiklu 114 u l-fatt li aħna qegħdin issa fi proċedura ta' kontradizzjoni aħna nafu li l-oqsma l-oħrajn nżammu mill-Kummissjoni u il-Parlament jista' biss jieħu pożizzjoni fuq dan u aħna nafu illi għanna il-possibilità grazzi għall-artiklu 114 illi aħna nkunu f'proċedura ta' kodeċizjoni. Naturalment hemm bosta kwistjonijiet li għadhom pendenti il-partit tal-IPP dejjem qal illi aħna rridu nagħmlu dak kollu li nistgħu ħalli bekk relazzjonijiet Amerikani aħna fil-fatt nippruvaw nwaqfu maħna pala ġizlaturi Ewropej ma nistawx fil-fatt ikollna dispożizzjoni tagħna il-kompetenzi leġislattivi kollha sabiex aħna niżguraw illi ir-relazzjonijiet Amerikani ma jkunux qed jistgħu e, e, jisiru reali. Nax intikom eżempju fil-Ġermanja aħna manna ebda miżati għal-kontinġizi, ġifiri m'għandekx dawn il- miżati, però madana kollox il- il-Qorti Federali Ġermaniża xorta waħda ddeċidiet li min ma jkollux il-mezzi sabiex jiffinanzja e, il-każ wieħed irid jara illi fil-fatt ikollu ikun hemm il-flus għad dispożizzjoni tal-avukat, ġifieri jiena ikom ukoll informazzjoni oħra minħabba illi f'sistati membri oħrajn żgur li hemm sitwazzjoni simili li tippermetti s-sistema ta' class action Amerikana. U għadin raġuni fil-kas ta' forum shopping illi għadu possibli fl-Europa illi aħna fil-fatt għanna bosta osma differenti illi mill-perspettiva tiegħi jistgħu waslu li sistema Amerikana tista' tkun possibbli fl-Ewropa minkejja li aħna ma nixtiequx. Aħna nafu li l-istati membri huma bosta minnom xettiċi dwar din is-sistema tal elective redress u nafu li dawn l-istati membri mhux biss huma qed isbu diffiċli li jaċċettaw dan l-element Ewropew ta' ta' din is-sistema iżda huma jafu illi jixtiequ joqodu attenti ħalli jaraw il-sistema Amerikana tkun esklusa u ma jkollhomx huma jqogħdu jbidlu dispożizzjoni nazzjonali tagħhom sabiex huma jilqgħu din is-sistema. Jekk aħna ngħinu lil dawn l-istati membri u naraw li dan jista' jkun garantit, aħna nistgħu ngħidu wkoll li aħna nkunu miftuħa wkoll li e, ikonna dan id-dritt u naraw illi ukoll ma jkunx hemm ksur kontra regoli ta' kompetittività ħalli jekk ikun hemm ukoll dan ikun xaħġa ħaġa li wieħed jista' jressaq il-kastew qudiem il-qorti kif qal il-kollega jiena nixtieq ukoll intikom eżempju ieħor il-fatt li ikonna kartell bħal dan u nafu li proċess fil-fatt jgħaddi minn ħafna stadji differenti mill-bidu sal-aħħar u nafu illi il kwestjoni dejjem tibqa' ġifiri jekk dak li kunet jippreżenta l-każ fil-fatt jista' jgħid li kiex mħallas jew le. U allura jkollu verament talba kontra kollu appell validu kontra l-persuna li tkun qed tikser dawn ir-regoli ta' kompetizzjoni. Waħna wkoll nafu li għandna dik il kwestjoni ħalli naraw kif is-sistema li teżisti bħalissa tistax twassal għal fatt li ħafna minn dawk li qed jipparteċipaw fis-sistema jistgħu jippubblikaw din l-informazzjoni minn naħa tal-Kummissjoni kandom xaċċess għal din l-informazzjoni. U aħna rridu naraw li din is-sistema li aħna diġà għandna bħalissa tal-kartels kif smajna il-kummissarju għal-munja għalinna l-kummissjoni għadha taħdem fuq dawn aħna nafu illi dawn il-prinċipji jiena nixtieq li fil-fatt nfassar l-opinjoni tagħna fissem il-Kumitat Legali jiena nixtieq nkun nafu kol xiextiqu jajdu l-partiti politiċi l-oħrajn u kumitati l-oħrajn u jina flimkien ma l-partiti politiċi l-oħrajn ħejji l-pozizjoni tagħna fis-sem il-kumitat legali ħalli naraw eżattament li ma kumitat ħajkun kompetenti għal dan l-istrument. Ningrazzjak. Muchas, gracias, Andrea. Eh, Grazie ħafna, Andreas. Il-rapporter b'mod intelligenti ħafna esprima opinjoni fuq it-tlet rapporti rapport annwali dwar il-politika tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea, reforma fuq il-lajnuna mill-Istat eh, u eh, tal-Istati Uniti u Jekk tistaw eh, għamlu l-kummenti ta'kom fuq it-tlet eh, rapporti hemm Sur Simon hawnhekk. Inti tixtieq tagħmel kumment? Iva, jiena fil-fatt nixtieq nitkellem fuq din ir-rapport ta' inizjattiva nafu li dan kien suġġett importanti ħafna li huwa ta' importanza għall-Ewropa in ġenerali aħna nafu li dawn is-servizzi pubbliċi huma importanti ħafna l-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini tagħna kif ukoll għall kompetittività Ewropea. Il-kondizjoni li dan kollu jaħdem tajjeb u l-kondizjonijiet li aħna għandna stipulati ħalli bekk iċ-ċittadini kun jista' jkollhom l-aħjar kundizzjonijiet aħna nafu li għandna jkollna aċċess għal ċittadini kollha. L-iktar ħaġa importanti għal fatti li aħna rridu norganizzaw dan kollu u għalli konna servizzi pubbliċi ta' kwalità tajba ħalli bekk aħna naraw li ikun hemm eh, servizzi li jkunu siguri u dawk li jkunu qegħdin jużaw dawn is-servizzi eh, ikunu qegħdin jaħdmu f'dan il-qafas legali tajjeb. Jiena naf li dan jista' jkollu effett tajjeb U wara l-konsultazzjoni tal-Kummissjoni aħna rajna li għandna bżonn niċċaraw dan il-qasam u anke minħabba li m'hemmx qafas legali għal dawn is-servizzi pubbliċi. Aħna nafu wkoll illi hemm bżonn li nintroduċu fid-diskussjoni proposta għal soluzzjoni li jkollna sigurtà legali wkoll għal qafas legali għal dawn is-servizzi ta' interess ġenerali fuq il-bażi tal-artiklu 14. Dak li għandu x'jaqsam dawn dan il-qafas legali orizzontali aħna qegħdin nitkellmu wkoll mhux biss fuq uh, l-interessi ta' servizzi Eh, ta' interess ġenerali minħabba li aħna nafu li dan jaffetwa l-istati membru kompetenti tagħhom il-mod ta' kif huma jimplementawhom fuq kull livell l-impenni illi aħna nafu illi rridu nżommu magħhom il-prinċipju ta' sussidjarjetà naturalment għandu jkun garantit anke f'dan il-qasam. Apparti minn hekk aħna nafu wkoll li dawn id-dispożizzjonijiet huma importanti ħafna f'dan il-qafas legali u dan il-qafas legali fil-fatt huwa importanti illi ma jeskludix dawn il dan il-qafas legali. Jiena fir-rapport ta' inizjattiva illi ħan ikkonkludi għada jiena nilqa l-informazzjoni qed nirċevu min-naħa tal-Kommissjoni li qed jitolbu għal iktar kjarifika u l fat li aħna nixtiequ li jkollna iktar kontribuzzjoni f'dak li għandu x'jaqsam l-analiżi ta' servizzi ta' interess ġenerali. Bħala punt konkret sabiex aħna nagħmlu affarijiet iktar faċli sabiex nifmu maħna sabiex nħolqu iktar sigurtà legali aħna nafu wkoll li nistgħu ikollna iktar dan l-obbligu ta' notifika. Dak li għandu xaqsam dan iż-żewġ eh, affarijiet aħna nafu din xi ħaġa possibbli dwar ir-regola de minimis aħna nafu illi huwa tajjeb illi wieħed irid jara illi meta jkun hemm kummerġ bejn l-istati membri aħna naraw li ma jkunx hemm distorsjoni tal-kompetizzjoni, wieħed ukoll jista' iqis illi meta aħna nkunu qegħdin inqisu li jkollna din ir-regola ġdida da minimis għas-servizzi bil kamp ta' applikazzjoni iktar l-Istret aħna nafu li hawnhekk jista' jkollna approċċ illi jkun ibbażat fuq kemm kbira l-komunità, kemm hemm ċittadini, iżda anka l-implementazzjoni ta' dawn is-servizzi. Tlet affarijiet importanti ħafna għal dawn is-servizzi li ma jirpreżentawx riskju ta' distorsjoni tal-kompetizzjoni u jistgħu jħolqu iktar kjarifikaw u sigurtà kif eh, tkellim tiktar kmini, jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi dak li għandu x'jaqsam il-kura tas-saħħa u l-kura tal-anzjani dawn ukoll għandhom ikunu esklużi minn dan l-obbligu ta' modifika u notifika. Jiena naħseb illi importanti ħafna li kollha din l-analiżi u illi anka ikun hemm esklużjoni u eċċezzjoni li tingħata lill-isptarijiet. Ejja dak li għandu x'jaqsam um, dan il-punt nitkellem fuq punt ieħor. Il-Kummissjoni taħseb li f'dak li għandu x'jaqsam is-servizzi ta' interess ġenerali qiegħda tiċħat il-fatt li dan jista' jkun implementat b'mod tajjeb u produttiv. Eżis kollegi aħna dan l-aħħar fil-fatt eh, rajna dan l-aħħar anka fuq id deutsche Bank u U l din raġuni nifem nifhem ġifieri x'qed il-Kummissjoni f'dan il-kuntest u l-mistoqsija li għandu x'taqsam mal-bażi legali għadha valida. U l-artiklu 106 huwa l-unika artiklu jista' jintuża bħala bażi legali f'dan il-kuntest. Aħna nafu issa li rridu nistennew id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja u jekk il-deċiżjoni tgħid li aħna rridu morru lura l-kriterji antiki u ma nistgħux nagħtu għajnuna statali, mbagħad jekk id-deċiżjoni għal ċek, m'hemmx iktar affarijiet li l-Kummissjoni għandha analizza jekk dawk l-erba' kriterji jkunu soddisfatti. Ġifieri din il-kwistjoni wkoll irridu nqisuha, ġifieri nafu aħna li għandha x'taqsam di mal-diskussjoni tal-kompetittività, però aħna nafu koll irridu nagħmlu eh, diskussjoni aħna għalissa għadin naraw li m'hawnx bażi legali u li qed tippermettu l-Kummissjoni ta' xi ħaġa f'dan il-kuntest. Muchísimas gracias, señor. Grazie ħafna, grazzi Sir Simon. Sir Sanchez Peseda. Grazzi, grazzi ħafna, President. Iva, aħna qed nitkellmu dwar tlet kwistjonijiet li għandhom xaqsma l-politika tal-kompetizzjoni diġa esprimejt l-interess tiegħi fl-SGIs meta tkellimna mal-kummissarju u tkellimt ukoll dwar li tħassib li għandi fuq it-trattament ta' din il-kwistjoni dan irid jikkonforma mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u rridu wkoll inkopru kwistjonijiet li mandom xie ambitu partikolari tal-komunità. Kull tip ta' regolament irid ikollu salvagwardja. M'għandniex aħna nippromovu l-esklużjoni u rrid ikun hemm l-inklużjoni u aċċess għas servizzi kollha dan huwa importanti ħafna rridu aħna naċċertaw li hemm kopertura meħtieġa dwar il-Collective Redress u l-punt ta' Sur Schwab. Il-Kumitat tagħna se jfassal proposti brabta mal-rapport dan importanti ħafna l-Kumitat Ikon, speċjalment jekk nistudjaw il-kwistjoni tal-politika ta' kompetizzjoni. Diskutajna dan waqt il-mandat ta' qabel u eh, Dan għandu x'jaqsam mal-effettività tal-liġi tal-komunità, il-ħtieġa għal supervizjoni legali u hemm ukoll xi sentenzi milli siġej minħabba xi ksur u dwar ir-rinviju kollettiv rridu aħna nimxu bil-galbu rridu aħna namlu dan Eh, bin-nifs. Ma nixriqux aħna li jkollna xi nuqqas ta' ċertezza u mbagħad ovvjament nixtiequ li jkun hemm applikazzjoni uniformi tal-liġi. Ma mbagħad eh, irridu aħna naraw il-metodu ta' kif aħna nistgħu naħdmu fuq il-collective redress fi oqsma partikolari u kif dawn l-affarijiet nistgħu norbtuhom mal-leġislazzjoni tal-komunità jrid ikollna prinċipi komuni, għafas. Rrit ikun hemm ukoll diskussjoni dwar in-natura legali ta' din il-kwistjoni. Jena naħseb li il-Kummissjoni, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni u dan l-approċċ U għatajjeb, ġifiri jekk ikonna leġislazzjoni li tolqot ħafna oqsma, ovvjament hemm dubi peress li m'hemmx kompetenza ġenerali għall-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-collective redress u kif ukoll il-kumpens ħafna minn dawn l-affarijiet jaqgħu taħt il-mandat nazzjonali. il kompetenza IVA legali tista' tim fuq ir-rimedju kollettiv u hemm bażi legali differenti, hemm aspetti komuni, imma naraw ukoll li hemm aspetti speċifiċi, per eżempju, meta inti jkollok il-rimedju kollettiv għal prodott biħsara, bażikament qed nitkellmu aħna dwar liġi privata, imma meta inti qed taħdem fuq kwistjoni li eh, tinkludi l-kompetizzjoni mhux qed nitkellmu biss dwar l-affarijiet privati ma l-autorità pubblika għax ovvjament huma jridu jkomplu iżommu mar regoli ta' kompetizzjoni għalhekk l-aspetti pubbliċi u privati dawn jimxu it fit imma dil-ħaġa ma narawix fi oqsma oħrajn imma msinerġiji mal-pilastri u mezzi differenti ta' kif nistgħu aħna nsaħħu l-leġislazzjoni x'qed naħdmu aħna fuq il-kompetizzjoni hemm esperjenzi differenti u rridu aħna naċċertaw li aħna ma nimxiex kif għamlu l-Istati Uniti għandek eh, l-indemnita triplu għandek il-kumpens għal għal danni u l-spejjes. Umbat, ovvjament, rridu aħna nistudjaw il-ħlas l-avukati fl-Istati Uniti dawn għandhom kultura differenti u rrit ikollna iktar neutralità aċċess għall-informazzjoni, ovvjament fil-liġi tal-kompetizzjoni, xi aspetti differenti u rridu aħna jekk il-Kummissjoni ma tistax eh, tagħmel dawn mela mux se nkunu effettivi fil-ġlieda tagħna kontra l-kartels, iġifieri dawn huma osma speċifiċi li jisħoq ilhom konsiderazzjoni speċifika minn naħa tagħna u ovvjament nixtiequ aħna nevitaw li aħna eh, namlu pal-Istati Uniti u eh, resqu dawn il-qorti il-rimedju kollettiv huma differenti mill-class action u rridu aħna naraw kif il-rimedju kollettiv nistgħu nagħmluh leġittimu rridu nkunu nistgħu naħdmu taħt affas u mandat speċifiku rritu ikun hemm opt-in u ovvjament hemm l-awtoritajiet li jistgħu jieħdu ħsieb dawn l-azzjonijiet li dawn jistgħu jiġu msaħħa fi eh, mezzi speċifiċi jekk hemm vittmi li ma tantx eh, batow, mbagħad jekk irridu nieħdu dan każ b'każ, ovvjament dan se jkun pis eh, mhux meħtieġ li titieħed l-azzjoni, ġifieri se jkun hemm benefiċċju għal rimedju kollettiv hawnhekk. Ma ħlas lill vittimi jew kumpens il dawn il-vitmi individwali xi ħaġa li għandha tkun ikkunsidrata u mbagħad għandna bżonn naraw irridu naraw jekk eh, il-rimedju kollettiv eh, ikopri każijiet Ewropej, mhux is-soluzzjonijiet kollha l-rimedju kollettiv jista' jkunu l-istess. M'għandniex aħna l-istess bażi legali, m'għandniex l-istess problemi, m'għandniex l-istess azzjonijiet fil-każijiet kollha. U għal din ir-raġuni għandna bżonn aħna ta' leġislazzjoni speċifika u leġislazzjoni li tkun speċifika l-kompetizzjoni għax lek le se nkunu aħna qed nimxu lura u se nkunu qed nikkawżaw problemi fi l-oqsma oħra rridu aħna niksbu esperjenza sabiex aħna naraw fejn huma il-problemi li jeżistu fil-qasam tal-kompetitività u jista' jkun li ħansibu ruħna fi sitwazzjoni fejn qed nikkawżaw iktar problemi milli insolvuhom. U jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn m'għandniex aħna evalwazzjoni tal-riperkussjonijiet. Iva, grazzi. Jiena palissa sirt ċerpers li jiena l-iktar anzjana hawnhekk. Iva, jiena ferm kuntent tal-li il-Kommissjoni ħadda din l-inizjattiva sabiex tagħmel ir-riforma fuq il-regoli li għandhom xaqsmu mal-għajnuna statali u jiena naf li dina talba li ħarġet mill-Kumitat Ikon skont l-opinjoni li aħna konna ressaqna fl-imkien jiena u Peter ġifieri dwar is servizzi soċjali ta' interess ġenerali, iva jiena naqbel bisħiħ mal-prioritajiet tal-Kummissarju Almunja, iva nabżon il-kjarifika, iġifiri element prinċipali, umbat em, approċ differenzjat u proporzjonali U smajt Id-diskussjonijiet dwar dawn il-kwistjonijiet uh, huma imħalta dawk li qed jinsistu fuq is-sussidjarjetà u ma jħossu li l-Unjoni Ewropea għandha tippermetti li l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali joħorġu bir-regoli tagħhom ma' servizzi pubbliċi tagħhom. Imbagħad oħrajn qed iħossu li um, is-sussidjarjetà hawnhekk u dawn is-servizzi għandhom ikunu servizzi bħal kull tip ta' servizz ieħor oħrajn li jaħsbu li eh, l-istati l-awtoritajiet lokali għandhom ikunu jistgħu joħorġu bir-regoli speċifiċi għas-servizzi li mbagħad jistaw jebitaw xi regoli ta' kompetizzjoni. Naseb li aħna nistaw nħorġu barra mill dan l-approċ dommatiku, rridu nkunu iktar prammatiċi u ma nistawx u ma rridux nibżaw mill xi azzjoni li tittieħed fuq livell tal-Unjoni Ewropea, rridu nkunu ambizzjużi ħalli bekk l-Unjoni Ewropea jista' jkollha approċ legali u politiku, approċ li huwa konsistenti hawnhekk f'dan il-qasam ta' servizzi interessi ta' interess ġenerali. Ovvjament dan l-approċ legali se jinkludi imma mhux esklusivament ehm, kontroll tal-reġims eh, tal-istat u tal-SGIs u riformi għandhom ukoll jiċċaraw il-kun ċetti kollha vagi, per eżempju l-attività ekonomika. Peter, inti tkellim dwar dan il-punt u il- benefiċċji raġonevoli, rappreżentazzjoni ta' dawn u għandna bżonn aħna npoġġu dana kollu aħna rridu nimmaġinaw li aħna dawk li se japplikawhom dawn ir-regoli, jiġifieri għalhekk għandna bżonn ta' metodoloġija ċara speċifika għall-autoritajiet lokali li se jorganizzaw dan l-affarijiet għax dan huwa l-an prinċipali tar-riforma. Il-ħaġa għandha tkun utli u prattika l-autoritajiet lokali għalhekk dak li jiena xtaqt ngħid. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Sinjura Okani Sophie Mintbelt. Grazzi ħafna President Iva għal ħafna kollegi jiena ili nsegwi eh, dan id-dibattitu għal ħafna snin u kull sena jkollna l-istess dibattitu bl-istess argumenti, l-istess persuni li jitkellmu inklus eh, jiena u eh, l-istess l-istess problemi kull darba qabel il-btala tas sajf. Meta nużaw il-kelma sassidarita tinħoss li dan mandu xej xi jaqsam mal-kwalità ta' servizzi imma mas-seta tal-politiċi għalhekk forsi rridu aħna naħarbu minn dawn l-affarijiet u um, jekk eh, Ivan kompli fuq eh, il-kummenti ta' Sinjura Okeni u ta' Sur Hukmak li sfortunatament eh, għallina hawnhekk. Rridu nibdew aħna dibattitu fuq il-kwalità u l-futur ta' servizzi. ċer, l-Ewropa bażikament tinstab fi kriżi enormi u aħna paralizzati qed insaħħu fuq sistemi li ħadmu fis-seklu preċedenti imma mhux issa. Kif nistgħu aħna nagħmlu mod u ngħidu li aħna ħanżommu l-servizzi pubbliċi kif edin bħalissa. Jekk tħarsu lejn l infiq pubbliku, il-saħħa pubblika Mażikament l-infiq qed eh, eh, jizdid mingħajr kontroll ma nistgħux aħna nkomplu għaddejjin dan il-mod, forsi nixtiequ nagħmlu dan imma din dinja eh, komplet għaddejja. U għalek nishti kif smajna minn Hukmark li rridu aħna nkunu iktar kuraġġużi Hawnhekk irrid ikollna ideja ta' vanguard. Umbat il-punt eh, ta' Sur Simon Iva, fuq e, e, tess e, l-kontrolli ta' efficienza mm, ta' servizzi pubbliċi, ġifir forsi l-Kummissjoni għandha jew mandi xi bażi legali sabiex tikkontrolla l efficienza ta' servizzi, ma importanix jien hawnhekk. Dak li huwa importanti dak li l-utenti jaħsbu dwar is-servizzi, mhux qed nitkellmu aħna dwar l-awtoritajiet, imma l-utenti jiena meta kont ir-rapporter għal pakket Monte Cruz, inti smajt dak li qed tajjeb. Iva, xej d-daħ eh, jena naħseb li mux relevanti dak li jazbu il-politiċi ma relevanti dak li jazbu l-utenti meta jena eh, proponejt dan ħames snin ilu għal pakket Monte Cruz dan ġi kontestat mill-SND il-grupp eh, PSC għax huma nħasbu li eh, l-sibiet tal-utenti mhux relevanti. Imbagħad is-servizzi soċjali għandi problema hawnhekk inti semmejt mod speċifiku djar eh, soċjali kif l-sistemi tal-kura, kura tal-anzjani, tat-tfal, starijiet, eh, kura tas-saħħa. Ovvjament iva l-kol aħna nistgħu naqblu li lan ta' dawn is-servizzi għan soċjali imma nistgħu ngħidu l-istess trasport pubbliku, telekomunikazzjoni, iva aċċess għall-internet l-lum il-ġurnata jew aċċess għall għal eh, sistemi bankarji kif għadna kif eh, smajna eh, dan ukoll essenzjali biex wieħed ikun jista' jaħdem mm, u fis-soċjetà bħala ċittadin imma dan ma jfissirx l awtoritajiet pubbliċi jridu jipprovdu dawn ħaġa kompletament differenti mbagħad jekk jiena nħares lejn l-infiq fil- Eh, setturi tas saħħa pubblika mella ma nistax ma naħsibx li nistgħu nkomplu bl-istess mod kif għamilna dawn l-aħħar 50 sena mbagħad f'pajjiżi l-djar eh, soċjali eh, sistema liberalizzata fornituri kummerċjali dawn resqu il-ment mal-Komissjoni ma nistax nifhem l-għala eh, dar soċjali li qed b b'mod kummerċjali l-għala dawn għandhom jikunu eżentati mis-swieqet eh, mir-regoli ta' swiqet hemm xi pajjiżi oħrajn qed jimxu b'mod differenti ta' epa eh, wis jom imma ejja ma xinħol u xi setturi ġodda mingħajr ma nistudjaw ir-realtà. Zewċ punti tal-aħħar hawnhekk għal darbohra. Mela, meta qed nitkellmu aħna dwar il-forniment ta' servizzi eh, ta' spiss ħana nispiċċaw eh, nintilfu fi eh, dibattitu ideoloġiku ta' min dwar min għandu jiprovdi s-servizz, ma naħsibx li dawn is-servizzi jridu provduti minn awtorità pubblika sabiex is-servizz ikun tajjeb, l-awtoritajiet pubbliċi jridu jaċċertaw li jkun hemm il-fornament ta' servizzi ma ta' spiss ma jagħmlux dan. U mbagħad l-aħħar punt tiegħi ġifiri, kemm jekk il ħagġa tiġi provduta minn eh, fornitur pubbliku privat jew minn x'imkien ieħor, dak li għandna nistudjaw u naħseb hookmark irid fisser dan bil-intervent tiegħu x'inċentiv jeżisti fi settur partikolari sabiex ikun hemm tkattir tal-kwalità, effiċjenza kif ukoll tnaqis ta' l-ispess. Għanna nistudjaw dawn l-affarijiet imma nixi konna debattitu fuq liberalizzazzjoni tas settur jew jekk il-fornitur għandu jkun pubbliku jew le, jenħarsu lejn il-kwalità, l-effiċjenza kif ukoll itnaqis tal prezzijiet fl-interess tal-utenti. Grazzi ħafna. Filip Lambed. Thank you, Chair. Sophie, for once I will pick an argument with you. Għal darba nista' naqbel miegħek jgħid is-Sur Lamberts. U nista' naqbel ma' Sinjura Sofi Okoni noqogħdu attenti anki jekk issu huwa kattiv u l-stat huwa twajjeb biex ngħidu hekk, eċetera, eċetera. Jiena nixtieq inżomm mal-utent għaliex ejja nitkellmu dwar is-saħħa x'insemmejt is-saħħa.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 l-isptarijiet, eccetera, u l-qasam ta' djar, dan 11% tal-GDP u din huma flejjes ta' minn ħalla 16 u jekk ir-riżultati ma jaslux fi rigward l-aspettativa tal-ħajja, l-kwalità tal-ħajja, kwalità tal-anzjanità, etc., aħna konna prestazzjoni aħjar ta' 11% tal-GDP meta mqabel mal-Istati Uniti u f'dak il-każ l-għażla tiegħi hija li mmorru għal sistema aktar pubblika. Issa kwistjoni oħra jekk hemmx abbuż, jekk hemmx ħela eh, ta' flejjes. Iva, ovvjament hemm u rridu namlu l-almu tagħna sabiex intejbu l-prestazzjoni tas sistema u naqbel miegħek f'dan rigward iżda imbagħad nixtieq ngħid li jiena ġbajt nara settur privat bizzejiet u naf li għanna ħela mek nafu li għannu nuqqas ta' efficienza u koll. U l-iktar li turtani hija li meta nħarsu lejn natturi privati jekk kontem prezenti taf u għal l-utent ħari l-klient jgħat fil-tilet jorraba post fil-tħassib l-ewwel it-tieni huwa l-azzjonista, l-azzjonista, l-azzjonista, mbagħad jiġi l-klient ġifiri għaskapitu tal-utent ħari. U dan huma kumpanija li suppost immexxija tajbin, għalhekk ma rridux noqogħdu nalabu tal-bolo u naħsbu li s-settur irid ikun privatizzat mbagħad irid jipprovdi servizz ta' kull kwalità bl-inqas pejjeż, le, lan ta' settur privat huwa li jara samnieħru ġifiri fil-medda qasira ta' żmien ikollu profitt u kbir kemm jista' jkun, mhux kwistjoni ħażina li jkollok profitt, iżda dan b'din l-interazzjoni li semmejt dan mhux se jaħdem għal tajjeb tal-klient. Le, mhux qed ngħid li s-settur privat jew pubbliku mhux qed jaħdem sew jew tajjeb, jien ma jinteressanix biss li Noqot naħseb għal war il-kumpaniji l-kbar Xkun ma tjamlu huma li qed jipprogressaw aktar għati mxu l qoddim u mhux qegħdin mmexxu l-setturi servizzi privati u pubbliċi għal tajjeb tal-konsumatur u hemm kwistjoni taħraq fuq dan iżda fis-settur privat mandi l-ebda interess li niprofdi profitti u l-politiċi m'għandhom l-ebda kontroll fuq dawn il-kumpaniji l-gbarnet, għalek nemmen li jrid ikun hemm approċċ Ewropew u naqbel miegħek jekk hemmx bażi legali jew mek m'hemmx irridu naħdmu biex dan ikun hemm. Iżda naħseb li għandna bżonn approċċ Ewropew fuq servizzi pubbliċi. Naħseb li l-Kummissarju Almunja għamel xogħol tajjeb u qed jimxi fid-direzzjoni it-tajba nishtiq najt l-Peter Simon li Fir-rigward l-approċ li ħa naħseb li rnam nimxu lejn regoli aktar sempliċi. Irridu niżguraw tassow li tabilħaq jekk ma jkunx hemm distorzjoni tas-suq jew jekk qed nagħtu ħarsa lejn affarijiet oħra, speċjalment fuq l-awtor livell tal-awtoritajiet lokali, nernu niżguraw li ma jkunx hemm distorsjoni tas-suq. Mhix qed ngħid approvazzjoni għal kulħadd iżda jrid ikun hemm regoli ċari u sempliċi għaliex il-komplessità twassal għal spejjeż u għal aktar diffikultajiet fl-implementazzjoni. Għalhekk din l-opinjoni tiegħi imbagħad fuq ir-rapport annwali fuq il-kompetizzjoni ma nafx eżatt fejn insab, ma nafx jekk taqsamx l-tħassib tiegħi, Sofi, naf li għattilet edizzjoni tiegħi hemm oħrajn li jafu addizzjonijiet oħrajn fuq xi qed nitkellem u ħafna drabi ngħid li jiena kuntent xejn ma joħroġ minn dan ix-xogħol ma jagħtix il-frott u mbagħad ovvjament ma nkunx kuntent. Kif nista' nistema' aħjar? mod kif nistgħu naġixxu huwa li ġara darba mhux qed jisimgħuna ma nagħmlux rapport jew nagħmlu rapport b'artiklu wieħed. Ngħidu li jekk mhux qed tisimgħuna mhux ħan nitkellmu għax Aħna l-importanna li jkollna l efficienza u rridu nużaw l-enerġija tagħna fejn hemm bżonn. U dan id-dibattitu nemmen li għannu nżaw l-tajjel tas-sajf biex naħsbu aktar fuq xiex ser namlu. Jek naħsbu kollha mill-istess perspettiva ngħidu ħafna affarijiet sbieħ iżda ħajkunu firħax ħajibqgħu ma fuq widnejn torox. U għalhekk nisma' minn għandkom xalkom xi tajdu aktar. Il-President, grazzi. Filip, bħala tweġiba naħseb li raġuni għala dejjaqna l-ambitu ta' dan il-rapport u għalli aħna najdu li ħajkonna il-rapport annwali tagħna tal-kompetizzjoni u mhux inkunu reattivi għal dak ir-rapport li joħroġ mill-Kummissjoni. Għalhekk qed nippruvaw nsibu saqajna biex naraw fejn ħa nimirħu naf li fadalli nis li rixti u jitkelmu, għax fadalli erba kellima, il-soċ rapporters u koll, u ma tanċ fadlinna ħin. Iżda naf li ġejtu stimolati minn xaġa li qal Filip. 30 sekonda biex niċċara l-affarijiet. Għatmat li settur jew liħor irrid ikun liberalizzat jew le, li qed ngħid huwa li rridu nagħtu ħarsa lejn l-inċentivi f'settur partikolari biex intejbu l-kwalità, l-effiċjenza u l-ispejjeż u nsibu l-aqwa model jew l xira xieraq biex dan l-inċentiv ikun fis-seħ. Iżda dejjem qed niffukaw kważi ossessjonati dwar jekk l-awtoritajiet pubbliċi jużaw l-għajnuna tal-istat jew le. U għandi nixtieq nasal għall-lajn għall-lan tal-efficienza tal-kwalità u tal-ispejjeż biex innaqsu kemm jista' jkun. Grazzi, Sir Clarkis, imbagħad Peter Simon u Andrea Schwab. Sven Giegold. Grazie ħafna, President. L-ewwel net malajr malajr. L-opinjoni tagħna fuq il-kumpens kollettiv jew l-azzjoni kollettiva. Mill punt di vista tagħna fil-Kumitat Ekon, il-kustjoni hawnhekk hija dan li se nsemmi għanna qasam fejn hemm sensiela sħiħa ta' problemi ta' inċentivi. Nistgħu nagħtu ħarsa pereżempju lejn kwistjonijiet li qegħdin jippruvaw iduru mal-liġi, rridu naraw kif niżguraw li jkun hemm interess potenzjali, rridu nsaħħu regoli f'dan il-qasam u rridu nagħtu ħarsa lejn kif l-individwi ser ħabtu wiċċhom biex ikunu jistaw jihdu azzjoni kontra min jikser il-regoli u l-leġijiet għandhom jaqdu l-forzi tagħhom u jaslu għal għajnuna statali. Nafu li dan jista' jwasal għal abbuż, nistgħu naraw dak li qed jiġri fl-Istati Uniti għax ħadd ma ma jitlob għal din l-għajnuna x' jista' jkun hemm spejjeż ta' assikurazzjoni. Għalhekk irridu nsibu bilanċ bejn dawn iż-żewġ estremi. Nafu li hemm ċertu partijiet interessati li ma jridux immissu l-kumpens kollettiv ħafna e, tentu fit lemmu lawna nafu li hemm ħafna nies li qed pressjoni fuq lajnuna mill-istat biex ikonna proposta komprensiva li tapplika l osma kollha. Forsi din tkun laqwa mod biex aħna nkunu nistgħu immexxu din l-inizjattiva u irduha darba dejjem iżda ma jkunx qed jimxi fil-interess ta' ċittadini tagħna. Il-konsumaturi ma dawk li qed nitkellmu dwarhom hawnhekk huma fl-aħħar mill-aħħar jitilfu jekk is-settur finanzjarju ma jimxiex il qudiem għalhekk irridu niżguraw li niftehmu bħala prinċipju li din it-tip ta' azzjoni kollettiva tkun waħda pożittiva u jista' jkollna regola orizzontali fuq dan. Iżda forsi ta' sens ukoll res u proposti li jkunu speċifiċi għal ċertu setturi. Ħalli bekk ikon nkunu nistaw ikonna l-opportunità li proposti tagħna jgħaddu. Tamel sens li, li jekk nagħmlu l-approċċ orizzontali nkunu nistgħu nsaħħu l-organizzazzjoni tal-konsumaturi u ntuhom dritti speċifiċi bekk inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal dan is-sogru tal-użu ħażin u abbuż. Flok ikonna fukati li jippruvaw isibu x'inhuma l-elementi x'inhuma l-oqsma fejn jistgħu jkollhom kumpens kollettiv jew azzjonijiet kollettiva ma tkunx ħaġa dwar il-protezzjoni tal-konsumatur iżda dwar profitti għas-settur legali jekk nagħmlu hekk. dan kollu r-rwol tal-avukati privati huwa importanti ħafna għaliex mhux kollox jista jgħaddi permezz ta' NGO jew assoċjazzjoni tal-konsumaturi għalhekk jiena favur li konna regoli orizzontali sabiex insaħħu l-kumpens kollettiv iżda rridu nkunu għaqlin biżejjed sabiex nkunu nistgħu niformulaw regola tagħna biex tassew nejnu lil dawk li batow minn ċertu danni u rridu naġixxu malajr. rridu li jkun hemm aċċess għal servizzi finanzjarji u għall interess ġenerali. Iżda fl-istess ħin mhux qed ngħidu li l-Kummissjoni mhux tistabbilixxi regoli iżda tittamel rakkomandazzjonijiet irid ikun hemm aċċessi differenti għal mkejjen differenti mill-Ewropa, kellna wkoll abbużi fil-prassi bankarja u forsi xi ħaġa nistgħu nagħmluha biex nitrattaw din il-problema kieku kellna xi ħaġa l-kumpens kollettiv konna reazzjoni minn dan is-settur jgħidu li tista' tfisser it-tmiem tal-industrija bankarja fl-Ewropa. Hemm bżonn ta' riżorsi biżejjed għaliex jekk ma jkollokx l-informazzjoni li tkun meħtieġa u ma jkollokx lajnuna meta jkun hemm l-informazzjoni disponibbli, titiżgura li jkun hemm drittijiet tal-investituri u għall-individwi biex bekk insaħħu l-kumpens kollettiv iżda niżguraw li l-approċċ tagħna jwassal għal benefiċċji l-konsumaturi fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Is-sur Skila Kakis, President. Problema doppja. Jimma ma nistax naqra minn taqsek il-bot u ma nistax naqra laqqas dak li għandi bil-miktub d-dimi. Iżda tista' tisma, Sinjora President, jgħid Sur kakis. Kont interessat ħafna dwar il-sistema tas saħħa tal-Istati Uniti li eżempju ċar importanti, iżda rridu niftakru li s-sistema tas saħħa fl-Istati Uniti dbati għaliex għandha wisq domanda fil-stess settur hija xi ħaġa marbuta mas-saħħa mhux għas-settur bankarju u setturi oħrajn u għalhekk is-sistema kollha tiġi trattata mod differenti u rridu nżommu dejjem f'moħħna li Għasijiet ta' swieq li qed niddeskrivu għandhom jitkejlu flimkien mal-nuqqasijiet ta' sistemi politiċi jien mill-Greċja u nista' ngħid li nuqqasijiet fis-sistemi politiċi jistgħu jkunu aktar serji minn nuqqasijiet ta' swieq jekk jitħallow jaġixxu mingħajr ebda kontroll minnajr ebda waqfin u għalek irridu nuqdu aktar attenti nkunu aktar sofistikati fl-approċ tagħna u nżommu f'moħħna li sistemi politiċi f'imkejjen differenti fl-Ewropa ma jaħdmux bl-istess mod. Għalhekk ma nistgħux nikkonsidraw li l-protezzjoni tal-konsumaturi hija l-istess ħaġa u napplikaw l-istess regoli fejn hemm approċċ istituzzjonali b'saħħtu fih dan l-istat u fejn l-istat għandu il-problemi tiegħu stess. Għalhekk għandna ikonna aktar approċċ sofistikat fit-teħita politika bħal dan fejn aħna nafu li swieq għandhom l-istess noqqasijiet kullimkien iżda sistemi politiċi huma differenti ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna tajt il-President, malajr malajr, fil-qosor fil-rigward il-kwistjoni tal-kumpens kollettiv fil-Renju Unit palissa hemm dan is-suġġeriment li dawk impjegati minn News of the World jistaw jitolbu għal kumpens kollettiv għall-istigma li għandhom għal ċirkostanzi li kienu li lin mill-kontroll tagħhom din mhix xi ħaġa ġdida preċedent għal dan u għalhekk dan juri li hemm fejn dawn l-affarijiet jaħarbunna minn taħt il-kontroll tagħna anke jekk ma tkunx qed tistenna li dan ikun il-każ. L-ewwel Peter Siemen u mbagħad Andrea Schwab. Ja, ich Sofi Sophie äh, recht geben. Grazzi, Iva, jena rrit nagħti raġun Sofi mħabba li kull sana jkollna l-istess diskussjoni jena naħseb ikon dittila darba li qed ikonna l-istess diskussjoni bl-istess argumenti u anke jekk ndumu 20 sena oħra qatt maħna ħaj niltaqgħu jena u int u jiddispjaċini minħabba għalli aħna naħsbu illi dini għaxa xi ħaġa illi m'għandix tissir. Fil-fatt li iktar ħaġa importanti bħalissa hija r riforma U għalhekk għandna din il-bażi legali u għalhekk il-Kummissjoni ddefinixxi ċertu kundizzjonijiet li jeskludu din l statali u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-fatt li aħna nixtiequ niffaċilitaw il-kundizzjonijiet għall-ċittadini tagħna l fat li l-qafas irid ikun iktar definit. Jiena naħseb li rridu nagħmlu l kommissjoni illi dwar dan aħna nridu niddiskutu jekk hemm bażi legali iżda jekk m'hemm l-ebda bażi legali. Dak li għandu x'jaqsam il-orti tal-ġustizzja li diġà iddefinit meta għandu ikun hemm għajna statali u meta m'għandix tingħata. Ġifieri rridu naraw il-Kummissjoni jekk għandix il-kompetenza jew le, aħna mbagħad bħala Parlament ma ma ngħidu li ma nħarsux li għabis jekk bħala l-ħarsien bħala l-istituzzjoni li tħares it-trattati Jena naħseb illi aħna fil-fat ma nistawx naqbdu nejdu li irrelevanti jekk hemmx bażi legali jew le. Il-Kummissjoni fil-fatt huwa diffiċ li li naraw jekk hemmx il bażi legali jew le. Jekk m'hemmx bażi legali naħsibx li hemm lokal diskussjoni. We're getting so passionate the interpreters are having Tant qed nkollna passjoni l-interpreti mhux qed ilaħqu magħna. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also vielleicht zunächst mal noch ähm, Grazzi ħafna, Sinjora President, Iva l fuq eh, il-rapport tal-kollega Sur Zimo l jena naħseb illi dak illi prezenta u hija xi ħaġa raġunevoli u hija tajba ħafna għandin raġuni. Naħseb li importanti ħafna nitkellem fisem li aħna nagħmlu għandna nagħmlu xi ħaġa fisem li pipi. Jiena naħseb li huwa tajjeb iva illi ngħidu illi hemm ħafna servizzi importanti fl-Ewropa u għal din raġuni aħna naħsbu li dan huwa pont li m'għandniex Eh, ninsew, pero jina qabel mal-kollega Sur Simon illi dan diskussjoni tista' ssir jekk hemm bażi legali xira issa jekk il-qorti ta' ġustizzja għandix tiddeċidi issa jekk il-Kummissjoni Ewropea tistax fil-fatt tikkontrolla din l-ajruna statali jew le, naturalment dan irridu naraw jekk din id-deċiżjoni tal-qorti tal qorti kif ħat influenza s-situazzjoni u nafu illi f'dak li għandu xaqsam l-artiklu 14 rridu naraw eżattament xħajġri naturalment mħabba li mċertu elementi li ħana ma nixtuqumx. F'dak li għandu xaqsam il-rapport annwali jiena eh, nixtieq ngħid li dan huwa l-14 rapport annwali li toħroġ il-Kummissjoni u aħna rridu naraw ukoll kif għandhom ikunu mfassla dawn ir-rapporti ta' progress ħalli naraw kif aħna nistgħu nużawhom bl-aħjar mod u kif dawn jistgħu jofruna l-iktar benefiċċju żgur din kwistjoni ħan fil-ġimgħat li ġejjin. Issa dwar il-kwistjoni ta' collective redress. Il-kollega Gigold qal Eh, ċertu affarijiet fuq dan u jiena nista' naqbel miegħu, però aħna ma nistgħux ngħidu eżattament aħna kif dan ħan nikkalkulaw din is-sistema kif ħad tkun implementata fl-Ewropa. Għal din raġuni jiena naħseb li importanti ħafna li f'dak li għandu x'jaqsam rappreżentazzjoni tal-komunità mhux biss tkun permessa iżda li tkun eh, diġà possibbli il-fatt li hija projbita ja ħad tkun iktar diffiċli sabiex aħna naqdu l-affarijiet differenti. Il-kollega Sanchez Presedo diġà qalet illi anke minn din il-perspettiva aħna nixtiequ illi fil-fatt nitkellmu għal dan l-approċċ komuni nafu wkoll illi fil-Ġermanja għandna din is-sistema li diġà timxi tajjeb ħafna u il-mod ta' kif aħna nistgħu nagħmlu fuq il-bażi, naturalment dan nistgħu nkomplu nagħmlu, però nixtieq minn issa li f'dak li għandu x'aqsam is-suq finanzjeru dak li qed jiġi palissa fis-suq finanzjeru żgur li ħajinfluwenza l-oqsma l-oħra kollha. Nixtieq nwissi minissa illi hemm ċertu każijiet daqsxejn kritiċi fil-qasam ta' fil-qasam finanzjeru din raġuni li toqgħodu attenti ħafna u naraw illi iċ-ċittadini tagħna jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli għalhekk għandhom bżonn il-possibilità ta' collective redress. rridu naraw x'inhu huwa tal-Kummissjoni minħabba li l-Kummissjoni għandha dan ir-rwol ex officio. Kellem daqsxejn bil-mod il-President. Iva aħna nafu x'inhuma l-miżuri bejn il-rwol tal-Kummissjoni fil-fatt u il-menti privati illi jistgħu joħorġu, però aħna nafu li din diskussjoni intensiva ħafna żgur li ħat titmesċa minn tal-esperti u l-ispeċjalisti u nittama li fis-sajf il-kol kemm aħna ħansibu mod ta' kif aħna nistgħu nirrelassaw u aħna niddiskutu wkoll dak li samma l-kollega Sur Kod. Grazzi. Thank you very much. Now the Commission. Grazie ħafna. l kummissjoni tajt li għandha punt x'tagħmel u titkellem dwar il-bażi legali. Malar malajr tistgħu tagħmluha fil-qosor f'30 30 jekk jogħġobkom jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, signora President. Fuq il-bażi legali għal SGEI huwa ċar ħafna li fl-applikazzjoni tal-Outmark Ruling kienem il jekk il-kriteri kollha jkunu miżmuma u kumpanija effiċjenti ma tkunx intitolata online huwa dak li, dak li namlu tassew huwa mhux li namlu test ta' effiċjenza iżda nitolbu li l-istati membri jagħmlu jieħdu konsiderazzjoni tal-effiċjenza biex l-operaturi jkunu aktar effiċjenti. Grazzi ħafna, jina ċert li r-rapporter għandha bżon aktar, jekk il-rapporter għandha bżon aktar informazzjoni tista' tiġi l-taqa miegħek. Fuq rapporti annwali tal-politika ta' kompetizzjoni, l-iskadenza hija 30 ta' Settembru, il-konsiderazzjoni ħatkun nhar 17 ta' Ottubru u nimmiraw li nivvotaw fit-22 ta' Novembru u ngħaddu għat-tieni plenarja f'Diċembru. Fuq riforma tal-regoli tal-Unjoni Ewropea, l-skadenza l-emendi hija l-15 ta' settembru, l-konsiderazzjoni 3 ta' ottubru, votazzjoni 4 ta' ottubru u nimiraw li nużaw il-tini plenarja ta' ottubru għal votazzjoni. Imbagħad l-opinjoni lejn approċċ Ewropew koerenti għal kumpens kollettiv għandna hawnhekk flekon fil-22 ta' settembru, mbagħad l skadenza l-emendi 23 ta' settembru, konsiderazzjoni tal-emendi 24 ta' ottubru, nivvotaw l-istess jum 4 ta' ottubru u numeraw li l-plenarja tkun dik ta' l-ewwel waħda f'Novembru. Biex bekk tkun tista' timxi mal-iskeda tal- kumitat Awlini, grazzi ħafna ta' dan, sanaddu għal punt 12 fuq l-agenda il- konsiderazzjoni tal-abbozz ta' rapport fuq il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-abbozz ta' budget tal-2012 kif modifikat mill-Kunsill. Il-rapporter Ole Ludwigsen. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena nirringrazzja lil Francesca Balzani għal l bozza budget tal-2012, grazzi tal-li kienet prezenti fid-diskussjonijiet tagħna. U nittama li nkun nistanti għafas aħjar kif aħna naraw il-budget minn perspettiva tagħna bid-diskussjoni tal-lum għanna bdejna l-axar fazi f'dak l-indux jaqsam mal-kumitat tagħna tal-budget. Aħna et nitkellmu dwar ċifri u dwar id-diretturi. U bbażajna fuq il-prioritajiet ta' dan ir-rapport. Il-dokument ta' ħidma huwa verżjoni riveduta li ntbatet bl-email il-bieraħ u jiena għażilt li naġġorna l-verżjoni ta' qabel għabbażi tal- eh, la bozz ta' budget li ġi prezentat fil-ġimgħa ta' qabel mill-Kunsill. U qed jiġu proposti li qed jiġi propost li l-Istati membri iddajfu dajfu ċertu mill-punti u l-enin tagħna u għalhekk aħna inkludejna uħud adattamenti biex bekk nerġaw nużaw situazzjoni ta' qabel minar ma nibdlu għal kollox il-prioritajiet politiċi. Għazinna li nibbażaw ruħna fuq erba setturi ewlenin. Il-sorveljanza l-monitoraċ, il-ġlida kontra il-frodi. U f'dawn l-ambiti għanna l-muftiħ kif nistaw nazaw naslu għal stabilizzazzjoni ta' swieq finanzjari fl-Europa. L-ewwel nett importanti li l-awtorità ta' monitoraġġ Ewropew ikolla rizorsi bizzejed biex bekk tkun eh, attur importanti u b'saħħtu. Il-fażi ta' twaqqif bħalissa hija delikata ferm u għalhekk irridu naraw kif ħajżvolġu l-affarijiet. Nirridu nigarantixxu l-ewwel qabel kollox li r-riżorsi ikunu adattati. Umbat nkun nistgħu naraw kif ħajimxu l-affarijiet kif jiżdiedu l-kompetenzi ta' din l-awtorità. Il-Kunsill fir-rigward il-pjanijiet tal-Kummissjoni rrid ineħħi erba' kunċetti minn sitta. U dan kien ifisser li d-dokument jiddajjef. U għalhekk irridu iwieġbu le lill-Kunsill. Ovvjament importanti li insaħħu wkoll il-tmexxija tal-ekonomija u rridu n-garantixu wkoll li jkun hemm riżorsi biżejjed biex nkun nistgħu nagħmlu monitoraċ fuq is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja tal-Istati membri. U jeħtieġ ukoll li jkun hemm aktar strumenti għad-DG Ekonomija u Finanzi U għalek nistaqsu jekk Fil-fatt dan u ser ikun possibbli. Għaliex mhux ċara lissa x'ser jiġri meta jitħol fis-seħħ il-pakkett ġdid fuq it-tmexxija ġdida tal-ekonomija. Importanti li jkollna kwalifiki adattati u dan irridu niverifikaw ukoll fil-pjan kollu tal-budget. Fuq livell ta' statistika kien hemm ambiti li ma kellhomx biżejjed priorità fil-ambizzjonijiet tal-Kummissjoni. Kemm il-kwalità kif ukoll l-entità għandhom jiġu imsaħħa anke daqs irid ikun imsaħħa. ma nistawx nħallu situazzjoni kifini u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm twessiħ meta mqabbel ma l-abbozz ta' budget tal-Kummissjoni ta' qabel. Ir-raba punt. Hemm bżonn li insaħħu l-ambizzjonijiet tagħna u hekk l-ambizzjonijiet tagħna huma importanti ferm. Aħna qed nimmiraw li jkollna sistema fiskali li tkun effettiva, li tkun affidabbli u r-riżorsi ta' personal tad diġi kompetenti għandhom jiġu miżjuda skont il-proposti tal-Kummissjoni. Sissa d-dibattitu kien kostruttiv ħafna, l-xedu rapporters kollha taw kontribut siwi u nittamaw li jistgħu jkomplu fuq din id-direzzjoni. Sal-votazzjoni tal-aħħar ta' Awissu. Grazzi. Issa qed ngħaddu għal Jean Paul fisem il-PPE. Grazzi, Signora President. Dak kollu li ġi misħuq mill-rapporter hemm paradoss fl-Ewropa bħalissa u dan huwa li l-istati membri irridu li l-budget Ewropew ikun wieħed rigorus li hija xi ħaġa leġittima iżda ma jridux ibatu mill-konsegwenzi ta' tibdiliet meħtieġa li jridu iseħħu fir-rigward l-allokazzjoni ta' riżorsi Ewropej. Ir-rapporter tagħna tkellem dwar is-supervizjoni u l-governanza ekonomika u ma tistax ikollok governanza ekonomika u aktar supervizjoni mingħajr ma jkun hemm ir-rida ekonomika involuta fis-seħ jekk ma tistax iżid il-budget, allura għandek bżonn li tadatta l-budget iżda m'għandekx tnaqqas ir-riżorsi f'dawk l-oqsma speċifiċi. Il-bieraħ konna qegħdin f'Pariġi għal ftuħ tal-uffiċċji l-ġodda tal-leżma ħafna intenzjonijiet tajbin iżda ftit riżorsi, riżorsi umani u anke riżorsi finanzjari. U nixtieq ngħid li nħoss li din huwa kemm xejn ta' skandlu. Kulħadd qed jitkellem dwar il-rating agencies, tkellimna dwar dan kważi xi 20 darba dal-għodu iżda ħadd ma saħaq li l-ebda mit-tlieta CRAs il-kbar li għandhom oligopolju mhumiex la akkreditati u laqqas hemm supervizjoni tagħhom. Qed jużaw il-klawżola ta' grandfathering mingħajr ma jkun hemm implementazzjoni ta' regolament ġdid. Għala għaliex l-awtoritajiet kompetenti għal kreditu tagħhom m'għandhomx lok li jkunu jistgħu jagħmlu analiżi tad-dokument. Għal daqstant, jekk kull darba li jkun hemm problema marbuta ma' pereżempju għal ħlas għal sigurtajiet, najdu li n-nis li mandomx dokumentazzjoni bezzejiet, iżda ma tistax taħdem f'dan il-qasam budget rido imnaqqas u għalek naqbel mal-proposti tar rapporter li huma sostanzjali ferm. Fil-qasam tal-istatistika li importanti għall-ekonomija l-lum, Eurostat rrit ikolla rizorsi meħtieġa biex bekk tkun tista' ikolla rizorsi tajbin u tikkontrolla l-istatistika li tkun provduta lilhom biex bekk nkunu nistgħu nevitaw li kunum xi problemi enormi għalhekk nemmen li għandna nkomplu ma dak li ġi suġġerit minn rapporter. Grazzi ħafna. Xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem fuq dan? Le, Sur Ludwigsen tixtieq inti tintervjeni fuq xi punt partikolari tista' Mikrofon. Jag vill tacka för diskussionen och det ser ut Iva nixtieq eh, nirringrazzjak aħna naqblu eh, fuq il-maġġoranza ta' dan din il-proposta fuq il-budget imma nisht inżid xi ħaġa hawnhekk. Iva, jista' jkun li id-data il-bot ħafna fadol ħafna ħin, ħin sabiex eh, nippreżentaw il-femijiet tagħna ma nixtin fakkarkom li Iva mill-btala tas sajf nofs għalek mm, minħabba l-importanza tal-emendi jina nishtiq nirċevijom qabel għalli bekk naħdmu fuqhom qabel id-deċiżjoni aħħarija tal-aħħar ta' Awwissu. Grazzi ħafna. Iva, eh, l-iskeda ta' żmien naqra stramba, skeda li se tinterferixxi fil-btala tagħkom, ġifiri il-data, l-iskadenza l-20 ta' Lulju għall-emendi imma hemm emend oħra l-emendi tal-budget u um, l-iskandenza it-19 ta' awissu. Jiġifieri jidirli dak li qed jgħiduli mbagħad se nivvutaw fuq l-opinjoni fil-21 ta' Awwissu u um, mbagħad il-votazzjoni fil-Kumitat fi Ottubru ħalli bekk qed nimmaraw għal għal-plenarja ta' ottubru. U għalek li um, għanna dawn id-dati jek xaħat jishtiq xejker, jifika forsi tistaw għaw il-segretarjat jek mentkom ċerti dwar dawk li tistaw tamlu idkom bil-emendi budgetarje. Issa nistaw naddu għal-punt numru 13 il-lob tal-azzard online fuq is-fissu intern il-rapporter Sophie Oconi. Sophie. Merci, madame. Grazzi ħafna, Signora President, Aziz uh, kollegi, Iva, prezentazzjoni fil-qosor tal-kuntest. Fil-2009 l-Parlament adotta rezoluzzjoni fuq eh, il-lop tal-azzart online fid-dawl ta' rapport li ġie Ozzat minn Crystal Shaldebos kollega. Aħna tlabna lill-Kummissjoni teżamina l-effetti ekonomiċi u mhux ekonomiċi tal-lob um, tal-azzart transkonfinali u l-forniment ta' dawn is-servizzi. F'Marzu tas sena l-oħra l kommissjoni ħarġet bi Green Paper u għalhekk wittit il-ittri għal konsultazzjoni. L-an tal-konsultazzjoni kien sabiex naraw jekk jista' jkun hemm divergenzi jew differenzi nazzjonali mingħajr limitazzjoni jew jekk kien ikun hemm bżonn ta' kooperazzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea ftit ċifri ħalli intikom idea tal- tas-saħħa ekonomika. Fl-Ewropa dħul eh, annwali iktar minn 6 biljun fl-2008. L-Ewropa tirrappreżenta 45% tas-suq globali Il-lob tal-azzart online dan jagħmel 7.5% tal-lob totali, lob tal-azzart totali. Dan huwa mistenni li jirdoppja l 2013 Nittama li u rejtkom is-saħħa ekonomika ta' dan is-settur saħħa konsiderevoli u dan is-settur huwa mistenni li jikber ukoll. Il-potenzjal ekonomika ekonomiku ovvjament il dawk li jagħmlu dan il-lop b'mod illegali, eh, ovvjament mhux qed jinjoraw din is-saħħa u jista' jkun hemm tkabbir illegali online. Il, um, dawn l-affarijiet online jistgħu jintużaw ukoll għal ħasil tal-flus għalhekk importanti li dawk li jagħmlu l-lob tal-azzart jagħmlu affarijiet legali u mhux illegali u fl-interess tal-kumpaniji legali Kolla dan huwa relevanti wkoll għas-servizz eh, in ġenerali minħabba l-attentati li jiġu manipolati il riżultati tal-isport effetti u dan jeffettwa kemm il-lob tal-profil oli kif ukoll dak ta' profil mhux daqshekk oli. Ma nistgħux aħna nippermettu li jkun hemm xi tip ta' irkan ma nistawx aħna nippermettu li kuna minħatri ta' kull tip illegali dejjem irridu aħna nigarantixxu li e, e, jkun hemm lob tal-azzar legali fuq il-livell mm, Ewropew qed nara li n-nies qed jitilqu mill-kamra l se nagħlaq il-preżentazzjoni tiegħi hawnhekk irridu naċċertaw li l-finanzjament eh, mill-imħatri l-lob tal-azzart dan eh, ukoll jiġi investit eh, fl-isport biex dawn jiġu mħarsaq kontra il-frodi u sabiex naċertaw l-izvilup tal-iktar forum popolari tal-sport. L-aħħar punti għaj, l-Unjoni Ewropea għandha responsabilta prinċipali sabiex tħares l-integrità tal-sport. Nixtin nirringrazzja Jean Paul tal-li għataw nek sabiex jisma il-prezentazzjoni tiegħi. Artiklu 165 relevanti għawnek nishtiq nisuġġerixi li eh, inwaqfu korp Ewropew ma nsibx nistgħu naqfu aġenzija korp. Korp għall integrità tal-isport li eh, jkun bbażat fuq artiklu 643 kif Skużawni, 683 kif ukoll 165 umbat nistgħu niġġieldu kontra l-prodi l-korruzzjoni fl-isport eh, nejn nisa u dawn jistgħu jilaqgħu l-informazzjoni l-arfin espertu jistgħu wkoll jidru fuq definizzjoni komuni ta' reati fil-qasam għalhekk nixtieq nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom tal-li jintkom għajtu hawnhekk preżenti u jiena qed nistenna bil-ħerqa kummenti interessanti tagħkom fuq dan is-suġġett interessanti iva tliet kelliema fuq il-lista tagħna Dex Freg eh, Sur Xrikluna kif ukoll is-Sur Xantes. Dek. Grazzi ħafna. Grazzi President. Iva, il-Green Paper mill-Kummissjoni dokument interessanti imma il-mod kif il-Kummissjoni tqajjem il-kwistjoni turina kemm nafu ftit dwar is-suġġett għalhekk qed nitkellmu dwar qasam miftuk fil-mistoqsijiet uh, miftuħa, ftit li xej li nafu aħna dwar dan. Jiena naħseb li huwa ċar li irridu aħna nistudjaw kif għanna nirregolaw l-attività fi stat membru partikolari u mbagħad irridu naraw x'inhuwa l-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea hawnhekk. Jekk aħna qed nitkellmu dwar il-lop online, mela jrid ikun hemm koordinazzjoni bejn l-istati membri għax qed nitkellmu dwar fenomenu transkonfinali u għalhekk faċli sabiex ikun hemm koordinazzjoni minn stat membru għall ieħor dan huwa servizz dan ħareġ mis-direttivi dwar is-servizzi u fil-passat u meta dan eh, waqa taħt l-ambitu tal-direttiva dwar is-servizzi u diskussjonijiet seħħu fuq din il-kwistjoni. Dan huwa servizz eh, għalhekk jiena naħseb eh, li dan għanna nikkonsidrawh u naraw kif l-istati membri jistaw jikordinaw l-affarijiet u kif il-Kommissjoni tista' tiffaċili ta' dan naqbel jiena ma' Sinjura Kuni dwar l-interess ekonomiku. 10 biljun euro, iva, eh, <laughs> ħafna. Għalek, eh, naħseb li għanna bżon li kolna iktar koordinazzjoni u eh, da kollu li għandu xieqsum mal-lop illegali jew il-black market jew da gris dawn l-affarijiet għandhom għandu jisir il-monitoraċ tagħhom għax faċli li nitlu floqsma illegali per eżempju bil-ħasil tal-flus. Iktar faċli li konna provvista legali iktar minn dak il-provvista illegali ħalibek ikun hemm possibilità legali li wieħed jilab online. Illużjoni li taħseb li leħat mu se jagħmel l-imħatri f'Ċina il-lob ehm, l-imħatri online mhux permess għalhekk eh, in-nies jagħmlu inħatri bejnietom b'mod fiżiku mhux online. Għalhekk ma naħseb naħsibx li ħatkunu tistgħu eh, tikkonvinxu il-pubbliku ma jagħmlux l-imħatri, allura rridu naċċertaw li dawn ikunu legali u kollox rrid ikun trasparenti rridu naraw kif il-kumpaniji jaħdmu hawnhekk, kif dawn jaħdmu bil-finanzjament tagħhom u kif dawn jagħtu rapporti dwar iċ-ċifri finanzjarji tagħhom u mbagħad hemm rabta wkoll bejn l-isports u l-imħatri rridu nanaw min iħallas għal xiex. Ma tantx jiena kuntent eh, dwar l-approċ tar rapporter except eh, daqsa kibes eh, għall l-sport u l-dawn imħatri ta', ta spiss ikun hemm eh, rabta bejn l-imħatri u l-isport. Ma naħsibx li mm, ħaġa għasek mm, negativa din ir-rabta, lek ma nasibx li għanna nistudjaw l isport bot speċifiku, għanna nihdu approċ ġenerali, naċċertaw li nistow eh, ikollna l-imħatri legali, rrit ikun hemm il-koordinazzjoni bejn l-istati membri. Hemm xi stati membri li huma vera ħerqana li jkollhom dan il-lop online u oħrajn le. Le kif nistgħu nlaqgħuhom hemm dawk li jixtiequ iktar regolamentazzjoni mbagħad ikun hemm xi u eh, f'xi pajjiżi oħrajn. Jiena naħseb li xi tip ta' awtorità, korp, eh, aġenzija, ma naħsibx li dina ideja tajba, naħseb aħjar li jkollna koordinazzjoni fost l-istati membri u fost il-korpi tagħhom. Naħseb li mm, Dana bizzejiet jekk tarsu lejn il-mandat aġenzija bħal din se jkun hemm ħafna fiżijiet amministrattivi involuti għalhekk tajb li jkollna kooperazzjoni aħjar. Grazzi, Edward. One point of the... Mena, punt ta' tlu uh, eh, li eh, Iva, l-lob servizz li eh, huwa definit eh, taħt trattati tal-Unjoni Ewropea u jekk ikun hemm qafas regolatorju il-libertà ta' twaqif u l-performament ta' servizzi dawn li nstabu fit-trattat irridu japplika. Hemm il-fermentazzjoni tas-suq intern bi operaturi li qed jiffaċċaw servizzi minħabba il- politiki u s-sistemi. L-autorizzazzjoni nazzjonali għandha tkun trattata bħala aċċettazzjoni għal eh, tadim tas sistema u għalhekk l-obbligu jrid ikun fuq dawk l-istati membri li jadottaw politika restrittiva f'dan ir-rigward sabiex ikun hemm ġustifikazzjoni tal traduzzjoni u dan irrid jissodisfa il-kundizzjonijiet li jinsabu taħt il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ewropea tal-Ġustizzja b'mod partikolari dwar il-proporzjonalità tal-miżuri restrittivi eh, segwiti. Biex nagħlaq jiena nilqa l-azzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm it-twaqif ta' sistema ta' arfin reċipruku bejn l-istati membri ta' operaturi skont il-livelli ola ta' protezzjoni tal-konsumaturi u l-ordni pubblika. Thank you. Uh, Nicholas. Nikle. Κυρία Πρόεδρε, ε, ζητώ συγγνώμη διότι δεν μπόρεσα να ακούσω την εισήγηση της. Grazie, Hafna. Jena ma stajx nisma li rapport eh, tal-kollega Iva minħabba sistema tal-Greċja eh, konna mbinjati eh, f'dawn l-affarijiet ma jiena rajtu r-rapport ma minkejja Iva dawn l-azzjonijiet ambizzjużi xorta bata ma nasibx dan dan rapport huwa kuraġġuż bizzejiet iva ħaġa iktar komplikata. Diffiċli għalik li tlaqqa il-lob tal-azzart mal-ħarsin tal-isport u il-konsumatur. L-esperjenza tiegħi bażata fuq il-futbol għandi ħafna esperjenza u l-prinċipi li japplikaw hemmhekk dwar il lop kontrollat dan iva isu iċċajpar il-rizultati tal-sport. Hemm ħafna korruzzjoni, ħassil tal-flus. U dan il-fenomenu jista' dan iżarma setturi sħaħ Per eżempju, din l-attività jiva id-daħal il-flus u tappoġġa l-sports kont xuħut. Imma dan ibiddel ir-rapport u l-lob tal-azzart mhux kontrollat jimmodifika il riżultat tal-logħba. Hemm nies mhux qed jafdaw li qed ħarsu lejn logħba deċenti laqas ikunu jridu jimmarru l il-grounds tal-futbol għalek dan il-rapport dan ma fiħx soluzzjonijiet għal problemi. Unbatem il-kussjoni tal-ħarsin tal-minorenni dwar il-proposti. Iva, aħna ma nistawx fl-Europa ma nistawx aħna nitkellmu dwar artiklu 100 65 u trattat peress li jem eh, tekniċi u mezzi kif nistgħu nikkontrollaw il-fenomenu fl-Ewropa, nistgħu nikkontrollaw il-fenomenu u nintroduċu odda preventiva. Għax jekk le se jkun barra il-kontroll. U fl-istess waqt tajjeb li inħarsu l-sport. U mbagħad fl-istess waqt ikolna suq l-Uberu u ma tistax inti tipprojbixxi affarijiet iktar minni diġà ġew projbiti. U ta' spiss n-nis joħorġu mill projbizzjoni u ta' spiss u koll sitwazzjoni tmur mill-ħawżin għall-lar. Għalek jena se nikkontatja ir-rapporter u nixtieq niskuża ruħi tal-li diġà koprejt l-affarijiet li ġew koperti fir-rapport tagħha ma se nagħmel eh, l li eh, sabiex intejjeb l-affarijiet. Sofi, jekk tixtieq tintervjeni imma daqt eh, se jiqfu l-interpreti ma forsi għandek xi kummenti li tixtieq tagħmel. Iva fil-qosor, Iva ħat nota tal-kummenti differenti li saru mill-kollegi tiegħi. Mela, dwar kommenti ta' Sur Stark um, madux hawnhekk uh, ma minix kontra jiena il-Iva uh, l-imħatri. Imma dak li jiena għet uh, Iva ir-riski finanzjarji tantu ma oljin li iva, ovvjament se jkun hemm il-korruzzjoni u l-frodi, aħna rridu nipparteċipaw fl-iżvilupp u fil finanzjament tal-isports fuq skala kbira minħabba il-benefiċċji tal-lob tal-azzart online, għax ovvjament hemm ħafna flus involut. Mbagħad eh, dan it-test u kemm huwa ambizzjuż jew le. Iva, il-lop um, online, tal-azzart online u l-ħatri dan huwa kopert b'mod differenti fl-istati membri differenti u minħabba dawn id-diskrepanzi eh, diffiċli li jkollok bis bisjus li se jwassal għall-armonizzazzjoni. Għalhekk se jkollna aħna naraw eh, eh, kif jispiċċaw il-futu l-affarijiet fil-futur minħabba dan l-ewwel pass u jiena ferm ħarqana dwar il-proposti tiegħek sabiex intejbu dan il-kuntest. Grazzi ħafna għalhekk l-iskadenza l-emendi il-15 tal-Lulju, konsiderazzjoni fuq il-31 ta' wissu, votazzjoni fuq il-31 ta' wissu, vot fl-imkow 19 ta' settembru un-bat E, dokument sħiħ qed nimmiraw għal plenarja ta' Ottubru. Grazzi ħafna m'hemm xejn taħt kwistjonijiet varji illa għal jimis l erba l-21 ta' Awwissu fid-dissa mbagħad warna sinar fit-tlieta. U għalhekk nixtieq nilqakom il-btala. Tajba, grazzi ħafna.